Dear colleagues, we was... Eżis kollegi, nistaw nibdew il-laqa tal-lum, jekk joġobkom sibu postkom bil-eda. Bħal peress li ħafna membri tal-Kumitat Envi edin l-Istati Uniti għad-delegazzjoni inkluż il-Presidentana l-Onorevoli Lavija ħan sostitwih illum u għalhekk forsi raġuni din ir-raġuni għaliex ħafna membri minn tan eċċellenti u ma neqsin mill din il-laqa. Bħala l-ewwel puntana wa l-adozzjoni l-approvazzjoni tal-aġenda jekk m'hemmx oġġezzjoni l-abbosta aġenda nistgħu nadottawha bla tibdil ma nara lebda obġezzjoni qed jagħti il-President, allura l-aġenda hija adottata. Issa ngħaddu għat-tieni punt fuq l agenda li huma vizit tal-President dwar il laqatana tagħna li jmiss, il-laqa tal-Kumitat li jmiss tal-Kumitat il-laqa li jmiss ħatkun fis-26 ta' Marzu li sessir fil-ħodu fid-disa biss. Allura fis-26 ta' Marzu mhux se jkollna mhux se niltaqgħu wara nofsinhar. Is-sessjoni ta' wara nofsinar hija kanċellata. Ħajkollna laqa konġunta wkoll mal-Kumitat Egri dwar il-fajl fuq l kim sejaħ cloning li hija li hija kwistjoni taħraq għalina aħna il-Kumitat tagħna u l-Kumitat Agri kont l-artiklu 55 ta' regoli ta' proċedura din naħdmu fl-imkien, allura laqqa konġunta li jmiss fej la bosta rapport ħajġi diskus ma' żewġ komitati fl-imkien se ssir nhar il-ħamis is-16 ta' April mill-11 san-nofsija is-16 ta' April mill-11 san-nofsija laqqa konġunta mal bħala avviz ukoll nixtieq ninformakom il l-interpretazzjoni tal-laqa tal-lum huwa 22 lingwa bil-eċċezzjoni tal-Galliku l-Estonjan. U bħassoltu il-meeting file hija tem elettroniku fil-meeting application u qed jiġi jew se jkun webstreamed qed jgħid il-President. Issa ngħaddu għat-tielet punt fuq l-aġenda li huwa rapport dwar negozjati interistituzzjonali li għaddejjin l-ewwel għandna negozjati għaddejjin fuq l-emenda għad direttiva dwar l-kwalità tal-karburanti u direttiva dwar l-enerġija rinnovabbli fl-ewwel laqgħa ta' trorgu li seħħet it-tlieta li għadda fl-10 ta' Marzu fi Strasburgu, delegazzjoni mill-Parlament, il-Kunsill u l-Kummissjoni kellhom l-ewwel skambju ta' idejat fuq il-pożizzjonijiet kollha tagħhom rispettivi u l-kwistjonijiet politiċi anka il-fatturi ILUK u l-accounting u reporting il-capping tal-miri u li ikolna mira dwar dan is-suġġett u l-istituzzjonijiet kollha tliet istituzzjonijiet saħqu fuq il-ħtieġa għal negozjati b'moħħ miftuħ, ovvjament tistennewa din anka ta' skadenza da' sekk limitata għattini għarri ma tanċanna nazmin għal diskussjoni tal-lura għattini trialogu għet jiġi pjanat għal nar it-tlieta l-24 ta' marzu it-tlieta 24 ta' marzu issa nibqgħu mixin għal punt li jmiss fuq l-agenda il-li huwa dwar il-monitoraġġ il-rapportar u l-verifika tal-emissjonijiet ta' diossidu tal-karbonju mit-trasport marittimu emenda ta' regolament numru 525 tal-2013 il-pozizjoni mal-ewel qari tal-Kunsilja f'konformità mal-ftehim li wasanna għadih fit trialogi il-rapporter qed jitlob il-Kumitat biex jaċċetta da kollu mingħajr iktar emendi. L-iskadenza għal dan il-fajl hija vot l-envi fil-Kumitat Envi li sessir fis-26 ta' Marzu and vote in plenary. U l-votazzjoni f'plenarja huwa mistenni fit-tieni nofs ta' April qed jgħid il-President. Mhux hekk biss dwar it-tnaqqis tal-konsum dwar eh, basktijiet tal-plastik ħfief għanna l-istess eh, situazzjoni il-Kunsill għandu li qed jaqbel mal-pożizzjoni tagħna, l r-rapporter qed jirrakkomanda li aħna naċċettaw dak kollox mingħajr emendi u l-iskadenza għal dan il-fajl hija illi qoddim l-envi huwa mistenni fil-31 ta' Marzu u votazzjoni qoddim il-plenarja għal darboħra fit-tieni nofs ta' April jekk memx iżjed rimarki dwar dan, allura nduru għal punt li jmiss punt sitta jgħid il-President li huwa dwar mediċini veterinari u prodotti metta mediċina veterinarja. L-ewwel nixtieq nagħti l-kelma lir rappreżentant tal-Kummissjoni biex jinforma lill-Kumitat Envi dwar il-pożizzjoni tal-Kommissjoni, allura jekk joġbok dan u sur Andrean Ries mill-Kummissjoni. U għandek il-kelma. Uh, thank you, Chair. Grazzi, Chair, l tajba li kullħat. Nishtiq niprezenta lilkom illum il-proposta ta' tar-regolament dwar eh, prodotti medicinali veterinari l-istorja ta' din il-leġislazzjoni tal-Unjoni Ewropea dwar medicini veterinari u mill-1965 għal dis-sena qed niċċelebraw l-50 anniversarju minn dan ir-regolament. Daw dispożizzjonijiet flim kollha flimkien li jirrispettaw is-settur veterinarju fatt wieħed, fatt regolatorju wieħed. Hemm dan ir-regoli li huma ftit differenti mill-leġiżlazzjoni ta' prodotti mediċinali fuq il-bnedmin. Din dil proposta l-ewwel darba għal regoli għal daw il-mediċini huma speċifikament għal ħtiġijiet tas-settur veterinarju u r regoli qegħdin fir regolament dan importanti. Issa, meta niġu għax-xogħol preparatorju u l-istorja ta' din il- ta' da kollu ta' dan ix-xogħol nistgħu naraw l-iskadenza qudiemna fi slide u bdejna preparazzjoni għal din il-proposta fl-2009 b'dikjarazzjoni minnaħat tal-Kummissjoni fuq il-ħolqien tar-roadmap f'dan il-kamp u warajja din kien hemm ir-rapport tal-kontratturi il spicċa f'Ġunju tal-2011 kien hemm laqat tal-partiċipanti kollha interessati fl-2011 kien hemm qatt ta' laqat immirati fl-2012 umbat board kena impact assessment board fil-2013 umbat fil-2014 kena l-proposta tal-kommissjoni fl-10 ta' settembru u fl-axħar mbagħad il-Kummissjoni adottat il-proposta fl-10 ta' Settembru kifedna. Meta issa aħna mmorru għas seta legali ta' din il-proposta, kif diġa semma, danu dinja, dinja regolament individuali li toqgħod għalija stand-alone. Il-proposta tiġbor fl-imkien, ir-regoli kollha li għandhom xaqsmu ma' mediċini veterinari f'taħt regolament wieħed taħt kappa waħda. Da mhux il-każ illum kif inhu ċerti ċerti regoli qegħdin sparpaljati u ċerti regolamenti qegħdin f'regolament numru 726 tal-2004 u għandna ċertu inkonsistenzi aħna qed nipproponu qatt wieħed bażiku Issa, definizjoni tal-problema. Il-verifika tal impatt wera żewġ problemi. Kenem nuqqas ġenerali ta' medicina veterinarja autorizzata u t-tieni punt importanti ħafna it-teddida ta' rezistenza antimikrobjali, teddida s-saxħa ġifri tal-annimal. Nuqqas ta' daw il-medicini fl-Unjoni Ewropea, specialment għal speċi żgħar, anka trattament tal-prevenzjoni ta' mart u ta' mxiji. Dan huwa punt importanti ħafna fil-definizzjonijiet. Xinu ma speċi żgħar u kbar? Il-Kumitat id iddefinixxa l-hekk major species ibbażata fuq data ta' annimali u ċerti figuri. B'dan il-mod aħna nirrikonoxxu l-annimali, eh, tates, klieb, tjur, oħrajn huma minuri. Definizzjoni tal-minorenni u minuri u daw kbar maġġuri. U dan ikollu impatt fuq il-problemi. L-impact assessment juri dan illi illi jkun hemm impatt ta' meta jkun hemm mat fost l-annimali fuq is-saħħa tal-bnedmin. Il-qafas regolatorju bħal kif regolamentorju bħalissa kien ifalli ħafna f'daw l-affarijiet u ma kienx jagħti lokal innovazzjoni. Pis u l-pis amministrativ kien li biss. Issa, ħaniġu għall-oġġettivi ta' dan ir regolament L-ewwel, l-iktar importanti nżidu l-availability ta' prodotti medicinali veterinari innaqsu l-pis amministrattiv, nistimulaw l-kompetitività u l-innovazzjoni, rabban tejbu il-tħaddim ta' suq intern u fl-axħar il-ħames nindirizzaw il-riskju għas saħħa pubblika ta' resistenza antimikrobjali. Daw l-lanijiet irridu nirrispettaw waqt li nissalvagwardjaw is-saħħa pubblika, s-saħħa fl-annimali, sigurtà fl-ikel, u protezzjoni għall-ambjent. L-iktar oġġettivi ġenerali iridu li ikun li hemm mediċini veterinari biex jiġu utilizzati, availability. Oġġettivi ġodda l-ewwel huwa li mediċini veterinari jkunu fl-idejn bħal li joħroġ minn dan il-punt huwa għanna xie eżempju ta' dispozizjoni qed nipproponu hawnhekk l-ewwel it-tipi kollha ta' mediċini veterinari ikunu jistgħu jġibu awtorizzazzjoni ta' marketing mal-Unjoni Ewropea billi jintu tintuża proċedura ċentralizzata li mhux il-każ illum u li nżidu inċentivi għabiex l-industrija tiżviluppa prodotti speċjalment fi speċi żgħar anka l-użu ta' tikketta u flessibilta ta' mediċini għal bejjem. li nżidu il-numru ta' mediċini veterinari biex jintużaw l-availability ġifiri li, li aħna nkoraġixxu l-innovazzjoni. Idealment, id-data protection għandha tkun proporzjonata mad-daqs ta' l-innovazzjoni u l-investiment li jkun involut. Unżidu u ma nkunux qed innejnu issu u l-investiment meta nipproteġu il-protezzjoni tad-data qed niffukaw l-estensjoni tal-prodott ma speċi oħra 10 snin umma standards, 14 għal speċi żgħar, estensjoni għal sena oħra għal speċi oħra u 18 il sena għal għal speċi oħra. Għandi dislajdi tispjega iżjed. Is-sitwazzjoni li għandna bħalissa għandna il-ħut u n-naħal ta' 10 snin, bat għan estensjoni għal speċi li produċu l-ikel għal bnedmin, u għamnek għanna xar snin plus il-massimu ta' tlet snin. Li hemm differenti u għalli fi żmien ħames snin hemm id-definizzjoni ta' dik nejdu l-aħna t-tieqa tal-opportunità. Ħames snin fi żmien ħames snin wara loti ta' l-ewwel awtorizzazzjoni għadħol fis-suq. Din is-slajd turi fuq meta eh, eh, meta nixprunaw l-innovazzjoni għal ħanibi għal eh, għal naħla tal-asel għandek 15 sena jew iżjed bejn 15 u Id-differenza wkoll fi din it-tieqa ta' opportunità hija li fil-proposta l-ġdida daw it-tlet snin qabel ma tiskadi jiskadi l-perjodu ta' protezzjoni ta' data. Bekk ikun hemm pjanar aħjar. Kwistjoni oħra li għandha x'taqsam ma' l-availability li nżidu l-availability ta' mediċini veterinarji biex nistabilixxu ambjent legali stabbli. Aħna din niproponu li niċċaraw l-ambitu tar-regolament da jinkludi tipi ġodda ta' medicini, l-ekkim sejħa modern therapies eh, dan ġi sviluppat dal-axar bħal blood therapies, etc. Tipi ġdida tipi ġodda ta' trattament bżonnom iktar minn eh, trattamenti ta' rutina. Dan id-definizjoni ġdida u koll tati lok għal eh, clinical trials u għanna eżempju ieħor dwar clinical trials saru biex narmonizzaw il-pożizzjonijiet tagħna eh, ma dawk li hemm fl-Unjoni. Nipproponu wkoll proċeduri iktar ħfief iktar faċli għal numru ta' databases mal-Unjoni Ewropea li inklużi dawk tal-mediċini kollha veterinari autorizzati ġewwa l-Unjoni Ewropea għan importanti ieħor u għatnaqis tal-pis amministrattiv. Din is turi eh, il-pis amministrattiv li justimat għal 538 miljun euro fis-sena li huwa 13% tal-turnover annwali ta' settur 13%. L-ewwel pista kontribut għandek xtaqsam ma t-tikettar u l pakettar kif nistaw narawx 184 miljon fis sena unbat autorizzazzjoni tas-suq li napplikaw għal marketing ġdid minħabba minħabba it-tibdil huwa wkoll sinifikanti. Sabiex, nkru nistgħu innaqsu l-pis amministrattiv għal kumpaniji aħna qegħdin nipproponu eh, regoli simplifikati. L-ewwel l autorizzazzjoni ta' marketing ikunu validi għal min eh, inqas limitat <clears throat> Illum il-ġurnata għanna biss ta' ħames snin, apparti minn hekk ikonna regoli iktar simplifikati fuq il-tikettjar u l-pakkettjar ma jkunx anzi ma naħolqux lebda tip ta' dewmien, però intejbu il-sistema li għanna bħalissa. Għalix bħalissa ma nix bżon l-informazzjoni kollha li hemm fil-pakkettjar. Parti minn hekk nissimplifkaw ukoll ir-regoli għal sistemi oħrajn. Bħalissa għal kull applikazzjoni ta' autorizzazzjoni ta' marketing għanda ikolla referenza għal eh, vizuali mar marketo farmaceutiċi. U dan ifisser li jdu jisiru rapporti wkoll Eh, mod regolari u għalhekk nistgħu forsi nużaw eh, sistema iktar elettronika biex namlu dawn il-tip ta' rapporti għaliex hekk nkunu t naħdmu mod iktar effettiv b'dan il-mod regolari. U għalhekk eh, l-awtoritajiet nazzjonali ikun jistgħu jevalwaw jagħmlu monitoraġġ il- id-data illi eh, tinġabar għal dawn it-tip ta' prodotti. Il-proposta qed timmira illi toħloq sistema ta' vigilanza iktar effiċenti, b'ħafna iktar eh, standards u tarmonizza l-situazzjoni fl-Unjoni Ewropea. L-approċ il-ġdid għandu jnaqqas il-peace ta' seba' 47.2 miljon euro fis-sena u anka jiżgura iktar sikurezza għal l-ambjent. Issa sa nitkellem fuq it-titjib tal-funzjonament tal-suq intern. Skont l-informazzjoni li ġbarna aħna meta eh, abbozzajna din il-proposta eh, differenza fil-prezzijiet tal-medicina ta' madwar 30 ehm, fil-mija bejn il-pajjiżi differenti tal-Unjoni Ewropea. U għalhekk qed nipprovaw intejbu s-sitwazzjoni b'dan il-mod. L-autorizzazzjoni issir fuq eh, livell nazzjonali u mbagħad tkun valida fl-Unjoni Ewropea kollha. U għalhekk l-utenti ħarija ikunu jistaw jarfu il-rekwiziti legali u anka jitjib l-aċċess għal mediċina veterinarja. Apparti minn hekk niproponu illi l-preskrizzjonijiet veterinarji ikunu marufa fl-Unjoni Ewropea kollha, rikonoxxuti fl-Unjoni Ewropea kollha. Nixtiequ illi konna Eh, preskrizzjonijiet eh, minimi. Apparti minn hekk nixtiequ narmonizzaw l-autorizzazzjonijiet ta' marketing ta' mediċina u anka ntejbu il-perjodu ta' irtirar. Sa nispiċċa b'waħda mid dispożizzjonijiet l-iktar importanti f'din il-proposta ġifir miżuri ta' resistenza antipikrobiali. Palissa fil-direttivi li għanna mem lebda distinzjoni fil-leġizlazzjoni bejn il-antimikrobjali u prodotti medicinali veterinari oħrajn. Aħna qegħdin nipproponu li jkun hemm rekwiżiti speċifiċi għal antimikrobjali veterinari billi nużaw approċċ bazat fi xjenza. Hemm lista ta' dispożizzjonijiet u miżuri illi jindirizzaw dawn il-miżuri ta' resistenza antimikrobjali bħal per eżempju ikun l-użu ta' ċerta antimikrobjali biss għall-użu mill-bniedem. L-istati membri jridu jiġbru data fuq il-beħ u l-użu ta' dawn l-antimikrobjali u dawn kollha għandhom ikunu għabbadi ta' preskrizzjoni. Aparti minn hekk awtoritajiet kompetenti ikunu jistaw jirrifjutaw awtorizzazzjonijiet ta' marketing għal antimikrobjali jekk dawn ikunu ta' dannu għas-saħħa. Dak kollox, grazzi tal-attenzjoni. Much Mr. Rees for this detailed description of the Commission's position and Grazzi ħafna Kommissjoni. Nissimaw il-Sinjura eh, Crostet li hija il-relatur fuq dan il-fajl. Grazzi ħafna, Sir President. Naħseb li nistaw nirringrazzjaw il-Kummissjoni ta' din il-prezentazzjoni eccellenti fuq ir-reviżjoni ta' dan il-regolament. Naħseb li proposta tal-Kummissjoni b'mod globali mixja fid-direzzjoni it-tajba. Inkunu nistaw nindirizzaw il-kriżijiet prinċipali illi eh, illi għanna f'dan il-qasam fuq l-innovazzjoni, fuq il-disponibilità li jkun aktar kompetittività. Naqsu kol il-pis amministrattiv. Kif ukoll il-ġlida kontra rezistenza antimikrobjali. Jiena għandi xi punti li nixtieq nagħmel fuq dan is-suġġett u sa nibda fuq il-ġlieda kontra il reżistenza antimikrobjali. 12 dispożizzjoni ġdida illi qegħdin jippruvaw indirizzaw din il-problema kbira, però jina nemmen li nistgħu morru anke lil minn dan. Per eżempju, għandna bżonn definizzjoni tal-użu ta' din il-medicina. Għalix kif nafu li ma jintużax dawn l-antimikrobjal ma jintużawx biss għal raġunijiet preventivi, apparti minn hekk irridu nħarsu wkoll lejn il-kundizzjonijiet fejn il-persuni professjonali kun jistgħu jagħmlu preskrizzjoni tal-antimikrobjali nafu li hemm differenza bejn stat, stat membru u ieħor u għalhekk għandna jkollna proposta li tkun aċċettabbli għal kulħadd tal-istati membri kollha u għalhekk mhux qed niproponi li jkollna sistema ta' diżakkoppjament għaliex kif nafu eh, sitwazzjoni waħda differenti ħafna. Għaliex huwa diffiċli wkoll illi niddefinixxu l-annimali li qegħdin jiġu trattati minn dawn l-antimikrobjali. naħseb li hija importanti ħafna anzi li konna definizzjoni bħal din, għaliex wara li konna diagnosi bħal din, wara li konna eżaminazzjoni klinika, nkunu nistaw eh, nitkellmu iktar fuq definizzjoni, però għandna bżonna. Il-Kummissjoni tixtieq tnaqqas ukoll il-lista ta' antibiotiċi eh, kritiċi illi jintużaw għall-użu tal-bniedem din xi ħaġa illi jiena nista' nappoġġa ġala darba din il-lista tkun ibbażata fuq kriteri xjentifiċi b'saħħithom min-naħa tal-EMA illi u koll għamlet ir-rakkomandazzjonijiet tagħha illi għanna insegwuhom fl-opinjoni tiegħi. Fl-aħħar punt jiena nemmen illi il-beħ tal-antibikrobjali fuq l-internet jiex ħaġa perikoluża, xaħġa konvenjenti, ħaġa prattika, però bija manna lebda kontroll tal-beħ ta' dawn il-prodotti u għalek il-beħ fuq l-internet ta' kull tip ta' medicina farmaceutiċi minn min preskrizzjoni hija waħda perikoluża. U għalhekk forsi għandi opinjoni daqsxejn differenti minn dik tal-Kummissjoni, ma forsi nistgħu niddiskutu iktar b'mod intern u nara x'inhu l-appoġġ tal-kollegi -tal tiegħi fuq dan. Fuq l-innovazzjoni u r-riċerka, is-suq huwa wieħed żgħir huwa wieħed frammentat palma intqal l-industrija mhux qed tiġi biex tagħmel l-ebda innovazzjoni u biex toħloq prodotti ġodda fis-suq. Għalhekk ovvja illi irridu natu dan it-tip ta' appoċ għall-innovazzjoni. Il-Kummissjoni tagħmel dan sa ċertu punt, però naħseb li nistgħu nkunu ħafna iktar ambizjużi biex natu spinta l qudiem għall-innovazzjoni f'dan il-qasam. Naħseb naħseb illi il periodu għal ħarsien tad-dejta minnaħa tal-Kummissjoni jista' jiġi estis. Massimu ta' 18 xar għal dawn l-antibiotiċi l-ġodda ikkomparat ma' 14-il sena anka forsi kon estensjoni ta' sentejn fuq prodotti ġodda forsi jekk ikun mod ta' kif nistgħu nimxu l-qudiem nitkellem fuq il-proibizzjoni ta' ċerta animali taħt ċerta kondizjonijiet naħseb illi din il-dispozizjoni mandiġ bizziet rezon detru, għalek għanna opinjoni daqxajn differenti. Kommissjoni għarfet illi jista nistaw naħdmu ktar fuq dan il-pont. Però mod ġeneral naħseb li din hija eh, proposta tajba ħafna minħat tal-Kummissjoni, però għanna bżon sistema ta' viġilanza lokali li tipprova tilqa' riski. Nista' nappoġġa l-ispirtu ġenerali ta' din il-proposta, però ċertament ma nistax nagħmlu l-ebda kompromess bis-saħħa tal-bniedem. Dan huwa bilanċ li rridu nipprovaw nilħqu bejn il-vigilanza s-saxħa tal-bniedem taċ ċittadini tagħna. U għalhekk rridu ntejbu il-monitoraġġ tagħna u anzi b'mod partikolari fl-ewwel fl-ewwel snin ta' prodotti ġodda. Għalhekk fil-prezentazzjoni tagħha il-Kummissjoni uriet xi dettalji dwar din il-proposta il-ġdida, però naħseb li għat ehm, fejn nistgħu niċċaraw. Naf li dinja sistema komplikata, jina nishtiq li, għanzi nipreferi kiku jkun hemm sistema waħda ċentralizzata, naħseb li tkun sistema ħafna iktar sempliċi. Ovvjament kif nafu prodotti veter veterinari mhux il-prodotti medicinali għal bniedem hemm ħafna ħafna differenzi u anzi però naħseb illi jekk insibu pożizzjoni komuni ma tkunx waħda ideali però naħseb illi tista' tilħaq maġġoranza naħseb illi nistgħu nkopplu nissimplifikaw din il-proċedura u nkunu ċerti li dawn il-prodotti konna aċċess aħjar għalihom. Il-ħarsin fuq l-ambjent xi ħaġa importanti li evalwazzjoni tal-impatt eh, tagħtina stampa tas-sitwazzjoni li l-Kummissjoni qiegħda toħloq eh, linji gwida li jistgħu jiġu aġġornati fejn hemm bżonn. Naħseb li perikolusi li morru li lin minn dan per eżempju l-użu ta' monographs, mux ġifri li jkonna sistema li tanalizza prodott prodott, pero eh, molekola molekola. Dawn huma sistemi li sew ħafna flus għall-industrija u għalhekk eh, l-industrija tkun sforzata biex eh, taqsam ir-riżorsi tagħha flimkien. U b'dan il-mod inkun qegħdin nipprevenu Eh, spejja żejda. Forsi diffiċli norganizzaw monografs bħal dawn fil-prattika, fil ġifri dinja xi ħaġa li rridu naħsbu fuqha. Hemm numru ta' punti oħrajn li wieħed jista' jħares lehom jitkellem dwarhom. Il-preżentazzjoni min-naħa tal-Kummissjoni kienet iddettaljata ħafna u naħseb illi dak kollox min-naħa tiegħi nisimgħu lil shadow rapporters sabiex ikonna idea aħjar eh, ta' xaħdbu ma' fuq dawn il-punti l-kbar. Grazzi. Now we go to the uh, shadows. Grazzi, naddur kelma li shadows. Anna, għadna fil-bidu tal-laqa, pero kieġobkom mm, tiħadu xiktar minn ħames minuti biex eh, tesprimu l-opinjoni ta'kom, jekk dak huwa possibbli. il shadow fisem Eh, l-essendi Sur Thomas Esku. Grazzi, Sur President. Il-proposta għal leġizlazzjoni l-ġdida f'dan il-qasam eh, tinvolvi il-suq intern f'estensjoni ta' din il-proċedura l ta' database ċentrali fuq prodotti medicinali autorizzati fl-Unjoni Ewropea l-armonizzazzjoni ta' dawn il-karatteristiċi eh, toħloq klassifikazzjoni ta' dawn il-mediċini kif ukoll perjodu ta' irtirar. Jista' din tista' tkun eh, alternattiva għal kumpaniji li m'għandhomx riżorsi biex japplikaw għal eh, autorizzazzjoni ċentralizzata. Jew inkella tkun applikabbli wkoll għal swieq limitati mod ġeografiku. Il proċedura tal-Kummissjoni toħloq proċedura ta', eh, ta l-Unjoni u hemm eh, ukoll skadenza ta' 60 ġurnata għal l-approvazzjoni illi hemm bżonn tagħha sabiex inkunu ċerti illi il-prodotti ma jħelux fil-proċess tal-approvazzjoni tal-trials eh, kliniċi. Din id-dispożizzjoni tfisser illi f'ħafna każijiet animali involuti f'trials kliniċi trattati b'dawn it-tip ta' prodotti ma jistawx jitru fil-katina tal-ikel anke jekk ikun hemm valutazzjoni tar-riskju għas saħħa tal-bniedem li ma tkunx waħda għolja. Dan huwa nuqqas ta' inċentiv għall innovazzjoni ta' mediċini ġodda fl-Unjoni Ewropea, anka per eżempju antimikrobja li ġodda. Jina rajt il-proposti tal-Komissjoni fuq l-etikettjar u e, l-pakketjar li anka nissimplifikaw din is-sistema fil-waqt li naddu l-informazzjoni bżonn juża bħalissa fil-leġizzazzjoni li għanna għanna tikketjar zejjed u dan bħalissa qiegħed ixekkel is-sistema xi ħaġa li diġà identifikajna, però naqbel illi hemm bżonn illi l-kumpaniji jkun jistgħu jżidu l-informazzjoni rilevanti għal raġunijiet ta' sigurtà fuq dawn il-pakketti, però mingħajr ma nistabilixxu rekwiżiti ta' dan it jar essa għandu jkun hemm monitoraġġ min-naħa tal-awtorità kompetenti nazzjonali jew l-awtoritajiet eh, rilevanti fejn għandha x'taqsam l-awtorizzazzjoni. Dawn ir-rekwiżiti ta' jar fuq il-take back scheme, ġifieri s-sistema tal-tirar, irridu nżommu fuħħa li illi hemm rekwiżiti differenti fl-istati membri skont il-mekkaniżmi speċifiċi tagħhom u għalhekk għal sigurtà u kwistjonijiet ambjentali tajjeb li jkollna armonizzazzjoni fuq il-skemi ta' take-back, però dan m'għandux ikun parti mill-proċedura veterinarja. Din il-proposta ma tindirizzax il-prioritajiet fuq eh, l-assigurazzjoni għal ħarsin tal-ambjent mill-prodotti veterinarji. Pero dan għandu jisir biex inkunu nistaw nikonsolidaw il-ħarsin tal-ambjent u l-effetti ta' dawn is-sustanzi farmaceutiċi li huma ta' riskju fil-sistema tal-monographs. Rajna u koll eh, f'eżempi li għanna mill leġizazzjoni tal-Unjoni Ewropea minn min oqs moħrajn li forsi nistaw eh, napplikaw għal sistema veterinarja li tista' tkun ta' beneficju s-saħħa tal-bniedem kif ukoll għal ħarsien ta' l-ambjent. Apparti minn hekk iridu nikkjarifikaw il-riskju ta' anzi riskju fuq l-ambjent minn prodotti ġeneriċi biex niżguraw illi memx repetizzjoni ta' studji li tkun waħda għal xejn għanzi nżommu dawn biz biex naqsu dawn l-istudji biex naqsu il-riskju. Jiena nappoġġa l-armonizzazzjoni tal-SPC, però għawrek għedin nitkelmu fuq klassi ta', ta prodotti differenti u naħseb li din mill-lat etiku u pratiku se toħloq ċerta eh, problema problema, għalek għanna nikkonsidraw sistemi oħrajn. L-użu ta' dawn il-prodotti fuq eh, speċi barra minn din il-proposta għanda għanda tiffavorixxi l-użu ta' dawn il-prodotti fuq il-bniedem, per eżempju l-użu ta' medicina eh, ġenerika. Tejjem eh, ta' detriment tal prodotti medicinali fuq issu u b'impatt negattiv fuq l-iżvilupp ta' klassi ġodda ta' antibiotiċi fis-suq veterinarju. Barra minn hekk hemm ukoll il-pressjoni fuq il-veterinarju fuq l-għażla tal-preskrizzjoni ta' riċetta li jagħmel għandi riservi wkoll fir-rigward ta' sistema kaskati u inħoss li sistema ibrida għal prodotti ehm, medicinali veterinari għandha tiġi sviluppata. Issa, fuq eh, il-bejħa fuq l-internet ta' din it-tip ta' mediċina hija xi ħaġa illi hija apprezzata imma jiddispjaċini ngħid li m'hemmx biżejjed miżuri maħsuba fil-proposta biex naċċertaw li jkun hemm kontroll biżejjed f'dan il-kanal ta' distribuzzjoni speċjalment fir-rigward ta' l-antimikrobjali antimikrobi. E, dawn it-tipi ta' antimikrobi e, jista' e, ikun hemm iħallu impatt negattiv e, ukoll minħabba dan il-beħ ta' dawn it-tipi ta' prodotti fuq l-internet. Fuq kollox il-proposta għandha tinċentiva l-iżvilupp u żid id-disponibilità tal-mediċina veterinarja madwar l-Unjoni Ewropea kollha u minħabba l-ispeċifiċità tas-suq ta' dawn il-prodotti li tkun hemm ukoll ħarsien ta' data teknika għal sviluppi ġodda f'prodotti ġodda għal xi speċi ġodda pereżempju jew użu ġdid tal-mediċinali Jiena nilqa it titip li sar fil-sistema tal-monitoraġġ li skont il-proposta il-ġdida hija aktar adattata għal riżorsi u għal riski illi huma marbuta ma' dawn it-tipi ta' prodotti u ma' dan it-tip ta' settur. Grazzi. Grazzi ħafna, Sur Thomas Esku. Issa l-Onorevole Pierar għal ECR. Grazzi ħafna, President huwa bħafna sodisfazzjon illi jiena rajt illi f'għat leġislativ wieħed qegħdin indirizzaw ħafna kwistjonijiet marbuta ma' din it-tip ta' mediċina veterinarja għalhekk jiena nixtieq nirringrazzja lir rapporter Eh, għal-kem għadna fi stadju preliminari u hemm bżonn mhux biss ta' emendi manka ta' korrezzjonijiet. Mela, induru l-ewwel lejn is-sigurtà, irridu intejbu s-sigurtà u s-sikurezza kemm għal bnedmin kif ukoll għall annimali għandna xi dispożizzjonijiet hawnhekk b'mod partikolari dawk illi qegħdin eh, li jeħtieġu anqas rekwiżiti għal kumpaniji hemm tnaqis awlini fl-obligi tal-irrapportar u koll eh, naqra eh, eh, ġufija issa fil-sikurezza fissu flokka zidni għadina għasnija fl-opinjoni tiegħi u ħaġa oħra li rajt jien li hija importanti li il-Kummissjoni qed tgħid il-mediċinali veterinari iqumu ħafna flus u l-Kummissjoni qalet li il-prezzijiet permezz dan ir-regolament għandhom ikomplu jinżlu ma li qegħdin naqraw fuq l-innovazzjoni huwa ta' tħassib għax kwistjoni għaddejjem kontroversjali u diffiċli hija importanti ħafna pereżempju anke fil-produzzjoni um, tal-antibiotiċi imma il komissjoni la tgħid eh, kemm il-darba illi għanna periodi ta' stenzjoni ta' ħarsin ta' dejta għalek aħna għanna suġġerimenti dwar dawn il eh, periodi ta' stenzjoni ma tridu tiftakru illi il-prezz tal-medicinali huwa marbut u koll Eh, ma' dak li seħ fis-suq tal-ġeneriċi u naħseb illi il-miżuri li għaw ippjanati hawnhekk mhumiex neċessarjament se jniżlu il-prezzijiet, nistgħu nistimulaw l-innovazzjoni b'xi modi oħra, nistgħu naħsmu eh, naħsbu naħsbu dwar il-benchmarking u l-privativi aħna jew għanna forsi naħsbu kol dwar soluzzjonijiet oħra. Meta rajdin il-proposta, dan la bozz ta' proposta, derli illi Fi rigward ta' distribuzzjoni ta' din it-tip ta' medicina veterinarja, b'mod partikolari dik li tintuża fl-eliqi fuq l-annimali, ikun hemm speċjalista tal-annimali hawnhekk jiena ma nistax nifhem eżattament x'qed infissru xi tfisser di veterinarju mhux hekk ifisser suppost istati membri ma nafx dan it-terminu li qed jintuża u għalhekk huwa riskjuż li wieħed jaqbad u juża u xi terminu ġdid Immaġinaw illi uh, wieħed jagħmel istess ħaġa fil-rigward tas-saħħa tal-bniedem, jiġifieri flokjejt tabib jgħid speċjalista tas-saħħa. Hawnhekk qed nitkellmu dwar is-saħħa tal-annimali huwa riskjus illi wieħed jaqbad u jkun flessibbli daqshekk u jiftaħ il-bieb eh, ta' wara għal dawk li jsejħu speċjalisti ma mhumiex veterinarji. Fil-regolament, dwar il-regolament aħna għanna u kol mistoqsijiet oħra illi nixqu namlu hemm u kol korrezzjonijiet li rridu jisiru anka emendi li rridu jiddaħlu. Jiena għandi xi ftit riservi u kol illi nixtieq insemmi Ek, wara li rajtu tajtu daqqatajn fil-artiklu 104 f'sotto paragrafu 3 Edi naqraw dwar ammonti żgħar ta' prodotti medicinali. Imma e, ammonti żgħar x'infissru bjom ħames tunnellati, x'infissru? Hija vaga. Issa għandna dokument e, An, anzi, għanna mnizla fil-dokument il-manutenzjoni u il żamma tal-dokumenti li għedin nejdu li hija ta' periodu ta' tlet snin. Din id-dokumentazzjoni hija ta' importanza kbira għaxtejna biex nirreagġixxu Eh, jekk ikun hemm effetti eh, illi jinħassu eh, wara li wieħed jieħu jagħti l-mediċinali lill-annimali u forsi mbagħad anke jħoss l-effetti l-bniedem. Effett ieħor, oġġett ieħor li lili ħassibni huwa l-internet. U Ovvjament dan huwa għodda importanti ħafna imma jekk aħna nofru prodotti medicinali, veterinari fuq l-internet, għal-beħ fuq l-internet, din miex ħaġa ħazina, imma hemm bżonn il-monitoraġġ u dan huwa tip ta' kanal ta' distribuzzjoni diffiċli li wieħed jikkontrollah mod effettiv bizzeb biex jassikura eh, li ma hemmx periklu għas-saħħa tal-annimali u tal bnidem eh, Kustjoni oħra li għandha tiġi spjegata aktar fid-dettal hija ir-riċetta. X'informazzjoni għandha tinkiteb fuq ir-riċetta tal-veterinarju? Aħna hawnhekk qegħdin naqraw dwar inqas burokrazija, iġifiri, qed nitkellmu dwar inqas informazzjoni, iġifiri din ħatkun tip ta' riċetta fuq livell Ewropew illi tkun kodifikata fuq template minnaħa tal-istat membru u tkun ta' timtela b'dan il mota eh, Dan, din il-pozizjoni tiegħi biss preliminari, ġviri l-ewwel ħsibijiet tiegħi wara l-ewwel daqatajn tad-dokument. Imma naħseb li hemm ħafna fuq xi wieħed jirrifletti huwa tajjeb li jkollna dawn id-dispożizzjonijiet fuq il-prodotti mediċinali, veterinari li qed dan id-dokument uniku nafu illi użu mhux koordinata e, tal-użu tal-medicinali fuq e, firziet, fuq animali tista' jista' wkoll ikollu impatt fuq is-saħħa Eh, tal-bniedem u s-saħħa pubblika. Jiena nixtieq eh, eh, b'mod polit ħafna nitlobkom bħala membri tal komitat li zommu mal lokat li lilkom ta' ħames minuti. Issa naddu għal shadow rapporter tal-grupp għalde. Grazzi ħafna, President. Nixtieq nirringrazzja lill-Kummissjoni illi issa fl-axħar għaditinna din il-proposta għax il-Parlament għandu il-komitati kem tal-ambjent u dak tal-bidja u dawn it-tnejn huma e, fil-2011 u 12 talbu illi ikunem din il-proposta minħabba li żewġ terzi tal-antibiotiċi qegħdin jintużaw fuq l-annimali naqbel mal-Sinjura Grostet illi eh, dan ifisser design fil-mija u naħseb illi id-definizzjonijiet huma niqsin mill-preċiżjoni u naħseb u kol illi irridu nirrevedu il-formulazzjoni li għedin nużaw, il-klim li għedin nużaw, għaxafna minnom huma vagi, għanna bżon illi namlu bidliet imma ma nistax per pereżempju għalfej hemm ħtieġa ta' erba' mezzi differenti ta' approvazzjoni komplikati għalfej għandek bżonn awtorità medika, awtorità veterinarja u grupp ta' koordinazzjoni biex jagħti l-approvazzjoni, qegħdin naraw illi eh, b'dan il-mod hemm eh, sistemi paralleli ta' burokrazija li tkunna sistema konċentrata għall-approvazzjoni tkun hemm approvazzjoni nazzjonali biex bekk ikun possibbli illi eh, kumpaniji żgħar u ġodda ikunu jistaw um, ġorru il-piżijiet ta' situazzjoni u dan b'mod bażiku u sempliċi ġviri. Nistaw inneħu l-burokrazija, namlu ndaħlu aktar ċarezza u naħdmu, rridu naħdmu aktar f'dan il-qasam. Parissa, din hija kwestjoni u kwestjoni ewlenija qegħdin nitkellmu dwar il-ġejjieni tal-saħħa um, tal-bniedem hemm ir-resistenza e, tal-mikrobi għall-antibiotiċi u Edin użaw il-termini b'mod ħażin, qed nitkellmu dwar ir-reżistenza għal antibiotiċi fuq livell ġenerali u qed nolbtu ma' dawk il-prodotti li jitrattaw il marta e, Ġifiri, il-Sinjura Grostet għanda raġun m'għandhomx jintużaw antibiotiċi qabel ma jkunem diagnosi ċara ta' marda li għanda bżon l-antibiotiċi wieħed ma jistax jaqbad jużhom bla doċċ dawn bħala profilattiċi u għandhom jintużaw uh, biss fejjem id-diagnosi illi titlob illi jintuża l-prodott. Uh, irridu nikkoperaw u irridu konna fil-fatt uh, din l-istampa ġenerali u meta wieħed jitkellem ukoll u madwar il-beħ fuq l-internet ta' dawn it-tipi ta' mediċini kontra il-mikrobi, wieħed irid bil-forsa um, għajjem ħafna mistoqsijiet u anka ħafna dubi fil-rigward tal għax li jkun ijat isir. Huwa ċar illi hemm differenzi bejn l-istati membri. Għanna speċjalisti eh, tal-li kuraw eh, il-saħħa tal-bniedem, eh, għandu l-kompetenzi neċessarji, imma Meta wieħed jitkellem fuq il-mediċina veterinarja, għanna il-veterinarju li għandu il-kompetenzi dawn issa b'daqqa waħda donnom illi qegħdin jitlu fil-qasam tal-beħ tal-mediċina veterinarja u u eh, ħafna drabi huwa Eh, dan huwa bekk biss li qegħdin jaqilgħu il-ħobża tagħhom mhijiex aċċettabbli għalija li dawn isiru salesmen li jisiru bejjija tal-mediċinali veterinarju din hija kwistjoni wkoll iridu nħarsu li hawn nindirizzawa. Grazzi ħafna tal-li żomt mal-ħin tiegħek naddu issa għal grupp Gwe u għal Shadow Rapporter tal-Gwe l-Honorable Gion. kohta. Grazzi ħafna li l-Komissjoni tal-proposta tagħhom. Għanna inħarsu lejn miżuri eh, profilattiċi eh, bir-reqqa biex ma naflux situazzjoni fejn tintuża bladdoċ il-mediċina. Sfortunatament dan mhux dejjem fattibbli. Jiena Eh, nishti nisħaq fuq il-fat illi um, il resistenza għal antibiotiċi hija waħda mill-kustjonijiet li rridu nindirizzaw ħafna eh, mill-affarijiet li jew imnizla hawnhekk mill-punti li jew imsemija hawnhekk eh, mhumiex għedin jitkellmu eżattament dwar eh, dawn il-prodotti individwali ma rridu aħna jkollna regoli marbuta ma dawn il-mediċinali kontra il-mikrobi u irridu konna irridu nindirizzaw il-prodott kollu kemm hu mhux l-ingredjenti li qed jintużaw f'ċertu prodotti għax huwa l-prodott kollu kemm hu li jista' joħloq din ir resistenza Eh, anka meta wieħed jitkellem dwar eh, l-użu tal-prodott li ma jkunx it-tikketjat. L-artiklu 115 sa 117 qed nitkellmu dwar l-użu li mhux ittikettat U għawnek jider illi huwa il-veterinarju li jrid jevalwa l-utilità ta' dawn il-prodotti u eh, dawn l-alternativi għalhekk għandhom ukoll jiġu ikklassifikati biex bekk inkunu nistaw nevalwaw is-sigurtà tagħhom għall-ispeċi tal-annimali individwali. Naħseb li l-Kummissjoni hawnhekk għandha tindirizza din il-kustjoni u għandha tkun kapaċi tagħtina risposta dwar għalfejn fil-fatt ma ġietx eh, trattata din mill-perspettiva tal-annimali nnifsu. Umbat hemm ukoll kustjoni tal-proċeduri amministrativi anka um, għal bidja għanna dawk ir-regoli e, e, e, forma ta' kaskata illi jista' jkun ukoll li fir tal-amministrazzjoni qed iżidu il-pis amministrattiv u għanna nippruvaw kemm jista' jkun innaqsu l-burokrazija. Il-mistoqsija tiegħi issa hija kif il-Kummissjoni Eda tikkonsidra illi il-veterinarji eh, jiġu kontrollat meta eh, wieħed jitkellem dwar il-kummerċ ġust tal-medicinali din hija naħseb sfida kbira l istati membri infushom u huwa ċar li hemm bżonn tal-kontroll tal-beħ ta' din it-tip ta' mediċina veterinarja. Naħseb li huwa tajjeb iva illi il-veterinarju jistajbih huwa b'mod dirett il-mediċina għal sidin tal-annimali għandu ikun hemm limiti għal dan id-dritt. Biex bekk il-veterinarju ibbieħ biss meta jkun qed jitratta l-annimal fil-kustjoni. Dan eh, ifisser illi huwa e, ikun jaf e, li ma animal e, ir-riċetta edha tkopri. U hemm ukoll rabtiet legali il-produtturi tal-medicina veterinarja għandhom ikunu permessi il jużaw medicina biss li tkun approvata palma nejdu għal medicina tal li tkun imirata eh, lejn il-bniedem dawn għaw dawn id-dispozizjonijiet li jina nixtieq nistaxi għalfejn tpoġġow eh, anka meta nitkellmu dwar l-importazzjoni tal-mediċina veterinarja u distribuzzjoni tagħha. Jina nemmen illi il-prodotti veterinarji medicinali mandomx jintużaw għal bnedmin zgur u rridu nassikuraw illi ma jkunx hemm possibilta ta' abbuż biex ħadd ma jieħu medicina li tkun intenzjonata għal l-annimali. Il-kollega li missa jiena naqra dizappuntat bil-proposta tal-Kummissjoni u il-prezentazzjoni tagħha din kienet tkun opportunità biex wieħed jindirizza ta' sow il-kustjoni tal-użu ħażin ta' ammonti kbar ta' antibiotiċi għall-animali. Il-Kummissjoni qed titkellem dwar il-kompetizzjoni u dwar il-biżijiet amministrattiv li huwa tajjeb, imma irid ikun hemm pjan ukoll biex eh, titnaqqas jitnaqqas l-użu tal-antibiotiċi. U xejn hemm miktub dwar dan dan mhuwiex fatt imniżżel f'approċċ approċċ qed tieħu il-Kummissjoni. Eh, jekk wieħed iħares lej l-istatistika jara illi hemm 24,000 mowt Eh, minħabba li kunem resistenza għal antibiotiċi, 600 tonnellata ta' eh, eh, antibiotiċi tintuża fil-bniedem u 100.000 tonnellata fl-annimali. Ara, ara kemm għandek eh, eh, ara fuq xi qegħdin nitkellmu, jiġifieri għaw fuq l-ammonti kbar li qed nitkellmu dwarhom. Il-Komissjoni għandha għandha tindirizza din. wieħed eh, jista' jgħid li iva dawn m'għandhomx jintużaw bħala prevenzjoni, imma fil-verità dawn qegħdin jintużaw bħala prevenzjoni l-antibiotiċi iġifieri u jekk animal wieħed biss ikun marit, Eh, wieħed għandu l-permess li jitratta anka lill-animali l-oħra li ikunu għadhom ma mardux. Iġifieri jiena naħseb li għandu jkun hemm restrizzjonijiet. Punt ieħor li jiena xtaqt insemmi huwa il-veterinarju nnifsu ir-rwol tal-veterinarju Eh, irridu nindirizzaw ħax dawn qegħdin jaqilaw il-flus mill-beħ tal-mediċinali għalhekk għandhom interess personali li jbijaw aktar mediċina u dan huwa inċentiv li wieħed irid joqgħod attent eh, eh, dwaru għax ovvjament din hija inċentiva f'direzzjoni ħażina u laqat ma ħarisna f'din il-proposta lejn l-impatt ambientali ta' din il-medicina eh, veterinarja li qed tidħol anka fl-ilma ta' taħt l-art l-ilma ġiri u rridu nħarsu lej l-impatt eh, eh. kollegi u koll semmu il-punt marbut mal-beħ fuq l-internet u Zgur illi eh, ma nix nimxu f'din id-direzzjoni jekk aħna qegħdin nistennew li konna eh, soluzzjoni għad diffikultajiet li għanna il-beħ fuq l-internet et eh, jiftaħ il-bibta wara biex nejtek nitkelmu nitkellmu wkoll dwar il-limitu ta' żmien fuq il- eh, beħ irrid hemm limitu ma jistax ikun li wieħed iħalli l-affarijiet u miftuħin. Dwar il-riserva tal-antibiotiċi eh, mandiċ titħol f'din il-proposta din hija jisa eh, eh, biex nejtek l-ekwivalenti tal-ħazna nukleari. Irridu nkunu eh, irridu nirristrinġu l-affarijiet, ma nix nippermettu il riservi tal-antibiotiċi. Ġifiri għadbaqana xnaħdmu fuq għadin il-proposta għadun ħarsu lejn il-prinċipi, ma nistawx naqbdu nħarsu biss lejn il-pizijiet, u jrid għanna stampa ċara tal-istampa ġenerali, grazzi ħafna. Thank you very much and now. Grazzi ħafna. Fl-axħar u mux l-inqas, il-sur medicini għal-IFD. Grazzi President, imma jiena għandi l-ewel sensazzjoni meta naqra dan l-abbozz jisu ftaħna E, spazju kbir fuq suq li għadna ma storajniex bizzejiet fil-kas tal-farmaceutiċi u dan il-proġett għandu l-intenzjoni li jisfrutta dan is-suq rispetta l-passat li ma minnix bizzejiet. Allura l-objettiv tal-industrija u għacħar dak li nużaw namlu użu minn suq wahdieni għal farmaceutiċi veterinari biex nipproteġu s-saħħa tal-annimal u anka l-kura minn kura timmassa għal kura individwali ta' annimal u għalija aħna għanna aħna sorprizi ħafna meta nabdi l-proposta. L-proposta l ewwel ħaġa tidher zbilanċjata ħafna lejn is-settur industrijali tal-farmaceutiċi U għal din raġuni hemm riskju wkoll għas-saħħa nistgħu naraw riskju għas-saħħa tal bnidem ukoll. In-naħa tal-ħodor, ix-xedow tal-ħodor qal illi huma din jgħidu din il-proposta ħasservi biex E, eh, servi biex kunem l-availability, disponibilta tal-prodotti min milli malat edin narawħ dan il-regolament minn naħa tal-benessri tal-annimali u l-benessri tal-bnidem stess jew il-benessri tal-industrija tal-farmaceutiċa tal-farmaceutiċi. Nirridu naraw, u għanna rizervi ħafna u kol fuq il-forma preventiva tal-farmaceutiċi li jintużaw għal prevenzjoni kif qal il-kollega Paulsen Flimma każijiet għana naddottaw użu tal-farmaceutiċi għal raġuni preventiva. Edin situazzjoni verament ta' riskju ta' periklu anka s-saxħa tal-bniedem. Aħna żguri illi hemm il-validità li hija limitata tal- tal-limitu tal-prodotti veterinari. Aħna żguri minna din mistoqsi oħra. Xi strumenti hemm previsti għall-użu tagħhom daw? mhux qed nitkellmu fuq farmaceutiċi ġenerici, qed nitkellmu fuq farmaceutiċi li għandhom bżonn għandhom riċetta li għaliju li għali għallura hemm bżonn ta' preskrizzjoni apposta, riċetta, eccetera, apposta imma hemm possibilità li nużaw dan il-prodotta farmaceutiċu li l mill minn din ir-raġuni. Allura hawnhekk iridu naraw dawn l-affarijiet kif huma u allura f'dal każijiet jekk qed nitkellmu verament fuq farmaceutiċi ġeneriċi u simili jista' jkun hemm eh, eh, bejħ fuq livell liberu ta' dawn il-prodotti. Jiena naqbel mal-impostazzjoni tidili li qed nifhem mill-relatur tal-Parlament li hemm bżonn indaħlu awtorizzazzjoni tal mhux tal-prodott tal-marka imma tal-natura ta' dak il-prodott dawn iservu ta' inċentivi għall-innovazzjoni. Veru dan, intom tafu li fis-settur tal-bniedem, wieħed jista' jippromovu biss affarijiet żgħar biex jagħmlu s-suq. Imma mhux li jkun hemm riċerka ta' farmaceutika ġdida li tuħu post il-qadim. il qadim allura aħna qegħdin ninkwitaw sakemm jidħlu strumenti biex nikkonċentraw fuq il-każijiet żgħar li għandhom e, fis-settur fis-settur ta' saħħa ta' bnien kif ukoll f'dak tas-settur tas-saħħa tal-annimal. Ta ġifiri li nużaw dan il-brevet biex jintuża il-poter għall-użu ta' dan il- dan il-farmaceutiċi. Allura, x'metod qed jintużaw, x'mekkaniżmu qed jintuża biex ma jkunx hemm distorsjoni tas-suq. Grazzi. Thank you, Mr. Pedicini. Grazzi lill-aħħar kelliem u issa il-membri tal-komitat għandhom il kapacita li jitkellmu fuq dal-dibattitu sissa għandis sitt kellima u jekk hemm iżjed ħin jekk joġobkom informawna biex fil-kasna la il-lista ta' kellima unek u nibda bis liza. Iva, grazzi ħafna, President. U nishtini grazzi għal-Komissjoni, suppostet naħdem fuq naħdmu fuq il-kwistjoni u l-proposta, u ningrazzja l-Komissarju. Issa, meta l-Komissjoni prezentat din il-proposta, fl-istess ħin li Sur Juncker ippreżentanna il-Kummissjoni ġdida. Għax dik kienet vera ħasra peress dan li huwa wieħed mill-iktar dokumenti li għandna fil-Parlament, anka l-Kunsill jemmen il-kwistjoni ta' dal-prodotti tal daw il-prodott li qed nitkellmu fuqhom huma importanti. Nirringrazzja relatriċi għax-xogħol li wetqet eh, fuq dil proposta sissa u żgur illi daħlet introduċietna xuħut minn titjib importanti li servi ta' bazi tajba u il-kalima ta' qabel kellhom raġun għajdu li din il-proposta minnaħat tal-Kummissjoni trid tkun imtejba u perfezzjonati u l-ewwel mistoqsija tiegħi il-Kummissjoni hija li ovvjament aħna din nitkellmu ħafna fuq l-antibiotiċi u hekk għandu jkun imma Jiena nixtieq insaqsi lill-Kummissjoni x'mediċini veterinarji importanti oħra li għandna bżonn indaħlu f'dil proposta. U jekk hemm xi tip ta' tħassib li għanna dwar l-antibiotiċi daw it-tip ta' problemi ma jisirux. Dilinja l-ewwel mistoqsija l-Kommissjoni mbagħad dwar resistenza antibiotika u għaminnu dak wieħed mill-kelliema qal li hija problema tremenda. 25.000 eh, mewt fl-Unjoni Ewropea minħabba resistenza antibiotika u ma jkunx hemm mezz biex nittrattaw iżjed din l-imxija, din il-marda u l-figura aktar xija ola u nisoħra għadu li figuri jistaw ikunu fermi zjatola. imma 25.000 mewt huwa diġà figura eh, importanti u ma nistawx ninterpretawha biss għal eh, medicina veterinarja dinja parti minna ma mhux neċessarjament eh, responsabbli minn medicina tal-bniedem. Hemm ukoll trobbija tat-tjur tat-tiġiġ u 90% tat-tiġiġ jinataw ikelbis tal-perjodu qasir u f'dak il-perjodu jinataw l-antibiotiċi jekk għandek mit persuna f'kamra tista' tgħid li għandek disajn ikunu ħadu antibiotiċi mbagħad naraw li hemm xi ħaġa ħażina hawnhekk. Mbagħad hemm approċċi tajbin għal dat tip ta' kontroll qed naraw diversi proposti ħerġin mill-Kummissjoni u jiena napprovhom kollha u naqbel ma' sinjora Kozek illi għanda tagħti distrizzjoni li għandhom jagħtu deskrizzjoni aħjar mbagħad għandek il-kwistjoni tar-riserva ta' antibiotiċi. U kif edha fil-bnedmin għandha tkun fl-annimali illi għanna nirriduċu l-użu tal-antibiotiċi għanna nħarsu u koll flej l-industrija u l-agrikoltura daw is-setturi li diġa qegħdin jittestijaw naħseb u fl-interess tagħhom għandna responsabilità s-saħħa pubblika. Allura din hija mistoqsija li rrid impoġġi li ma huma antibiotiċi ħajjiġu projbiti għall-użu veterinarju imma għandna bżonn niddiskutuha din ma nix forsi niproduċu lista, ma sempliċ zguli li għadna bżon nkun nafu x'għandha f'moħħa l-Kummissjoni u fl-aħħar biex nalaq żewġ mistoqsijiet lil Andrew List u lill-Kummissjoni l-ewwel nett. Qed nitkellmu hawnhekk u fl-agri fuq il-kwistjoni tal-alf u medikazzjoni. Jina tkellimt ma bidwi li ju għaw tif fil-parlament u għadi xanna bżon medicina fl-alf. Tamil sens dan illi antibiotiċi per eżempju jizdiedu, jitħaltu mal-alf li kiku kien titħallat mal-ilma iktar tkun speċifika, allura għalix għaliex l-annimal il-bima għanda għanda tina għanda e, tinata medicina permezz tal-alf mhux aħjar mal-ilma u l knistoqsija l-oħra li għandi. Apparti minn il-problema mal jekk il-problema bażika hija umana, allura għaliex m'għandniex regoli Ewropej biex nevitaw rezistenza antibiotika fil-bnedmin. Għanna signora Krossek il-referit għal 114 u 148 fit trattat u daw ir-regoli wkoll jistgħu jiġu applikati għall-użu ta' mediċina l bnedmin U l-bdiewa qegħdin jgħidu għaliex kollox għandu jiġi dokumentat sal-aħħar punt hawnhekk, imma meta titkellem fuq mediċina l bnedmin dan forsi 114 u 168 ma japplikawx biss l medicina tal-annimali ma medicina b'nizmin ukoll. Allura l-Kummissjoni għandha tikkonsidra il-lejla għedin niċċelebraw 50 sena ta' politika ta' prodotti tal-veterinarja din xi ħaġa li għandna nkunu nafu biha hawnhekk ukoll. Grazzi il-President. Nixtieq insaqsi li infakkarkom biex tirrispettaw il-limitu ta' 3 minuti biex titkellmu mhux iżjed. Is-Sinjura Miskajda Moza. Grazzi ħafna ħafna. Ħan nitkellem fil-qosor Mela. Nixtieq nikkommenta fuq l-aspett ta' antibiotiċi u reżistenza antibiotika. Mari Paulsin tkellme u semmiet il-veterinari jam jiexu, jamlu lejxin taħħom li jbijaw eh, il-medicina permezz ta' riċetti. Waqt li tobba, in ġenerali, ma jamlux il- il-lejxin taħħom minn jak. hija kwistjoni ċentrali għana nikonsidraw il-li nannu proibizjoni fuq livell Ewropew kontra li il-veterinari bijaw medicina li juma stess ikunu ikunu taw ricetta taħħa. Zgur il-konsum ta' antibiotiċi fl-agrikoltura waqa b'40% minn mill min, minn min, min, kien hemm lat dwar daw il-prodotti medicinali veterinarji. Ma naħsibx li aħna għandna nfixklu il-veterinarji fil limilation tagħhom ovvjament għandhom ikun jistgħu jagħmlu lejxin għandhom għandhom jgħixu mix-xogħol tagħhom imma jrid ikun hemm limiti qed nitkellem fuq il-benessri annimal hawnhekk u qed nitkellmu wkoll fuq il-benessri tagħna stess ukoll u għandna nindirizzaw għad il-problema fl-approċċ tagħna. Dan huwa l-punt li kelli xnajt. Grazzi, grazzi signora Mrs. Eira Zikik, grazzi, grazzi ħafna. Is-Sinjura Xrer Pirik. Grazzi ħafna, Sur President il-mistoqsija dwar effettività tal-antibiotiċi għall-animali. Jien naħseb hawnhekk qed nitkellmu fuq l-użu tal annimali Din hija approċċ ġenerali kif san daħlu għadin, il-mistoqsija tiegħi. Kif san indaħlu għadin? Irid tkun dwar dan. Issa. fl-Olanda aħna din naħdmu kien hemm kwistjoni fuq restrizzjoni u regolamentazzjoni li għaxa ħaġa oħra. U m'hemmx definizzjoni ta' użu ħażin għandna bżonn ta' definizzjoni għal bl-Ingliż ngħidu improper use. Użu kif impropju. U forsi allura nistaw namlu użu mill-informazzjoni li inġabret mal-medda ta' ċertu żmien biex bekk nassiguraw ruħna minn animali eh, annimali b'saħħithom, ikel b'saħħithom u bnedmin b'saħħithom. Il-kellima li jmiss, grazzi sur President, jiena minna ħatijaj nixtieq nibbat messaġġ fil kummissjoni li ju dan li simplifikazzjoni ma jfissirx tmur il-bot mir regolamentazzjoni fuq ixedin nitkelmu għawnek. Jekk ja nis jgħidu li li aħna m'għandniex mediċini għandna bżonn nipproduċu iżjed biex natu biex nassiguraw ruħna minn saħħa fl-annimali. Jew hija kwistjoni li għandna aċċess għal mediċina fi prezzijiet illi l-veterinari kunet ipoġġu fuqhom. -um et nisma' fuq testijiet kliniċi hawnhekk għandna bżonn trasparenza, qed nisma' fuq e, trasparenza u viġilanza farmaceutika, ma ma fu ix qed nitkellmu. Għanna ħares li salamun, għanna ħafna artizet ta' salamun u għand għandhom mikrobi li jedin eh, huma taħsara distruġu l-annimal. Issa dan huwa prodott li mhux permess f'post ieħor ħan qablu bej dak li jiġri mal fil-bniedem u dak li jiġri mas-salamun u l-anti-inflammatories ibnedmi jgħidu iva rrit naqra, rrit niekol dak l-ikel illi jew marriċ nikol dak li ikel dak il-prodott għax jista' jkollu effett fuqi. Għalhekk rridu nissimplifikaw l-affarijiet għandna inżidu l-viġilanza farmaceutika. Mbagħad qed nitkellem fuq l-innovazzjoni, dak li xed noffru fl-innovazzjoni. Għanna il-patenti, il patenti illi qegħdin eh, eh, jostakolaw l-innovazzjoni. Forsi għandna bżonn naħsbu fuq sistemi oħra pal PPPs fejn aħna nejnu biex ikollna innovazzjoni fil-mediċini bid-disponibilità tal-mediċini mhux fuq il-patents biss. Il-kollega tagħna mid-Danimarka qal kif il-veterinarji jistgħu jagħmlu dijanjosi mbagħad jagħtu l-mediċina huma stess. Hemmhekk għandek konflitt ta' interess. Jekk veterinarju jagħti riċetta ta' profilattiku, allura għandu jkun vettieħor li jagħtih dak il-profilattiku ma nistawx nejdu l-istess tip ta' zieda ta' farmakovigilanza umbat nipermettu bejħ online għax dinja kontradizzjoni il-ġlida kontra rezistenza mikrobiali e, e, għaddeja Iva, memx, mux bil-forsija marbuta mal-biedja, da zgur mux il-kas, jekk inti l-sip li jem ħafna użu fit-tipi kollha tal-laħam, u jkunem ikollhom mikrobi li huma resistenti jew fil-rissiset infushom, allura dit terapi viroterapija hija xi ħaġa nistgħu nużaw. Illi nużaw il-viruses, nużaw il-viruses mingħajr ma jkollna bżonn nużu ta' ta' sustanzi oħra Is-sinti sinjora kellima oħra, inti nixtieq ngħidlek li studji fuq il-ħut rajna illi l-affarijiet jinbidlu, jinbidlu fil-ekosistema. se tagħmel studji tal-impatt u is-sustanzi attivi tittara x'inhuma l-additivi għal daw. Allura aħna għandna bżonn inżidu u nsaħħu l-istudji tal-impatt. Grazzi, il-kelem li miss. Is-Sur Florence. Jiena ma kontx nitkellem, però smajt xi kummenti u kont daqxejn sorpriż jiena bidwi u għal dawn l-aħħar 20 sena ili eh, naħdem ma anzi rabbi ħnieżer u naf illi hemm ħafna nies ma jishtuq jaraw is-sitwazzjoni reali. Għaliex illum il-ġurnata għal 0.99 ċentes bista tixxi pakketta antibiotiċi. Erbajn l-u kellim mit ħanżin. għad u kelli bżon dan l-ammont ta' majjali biex nitma il-familja il familja tiegħi u llum il-ġurnata il-profitt naqas ħafna minn dak iż-żmien l-awek. Kiku ibni kien bidwi illum il-ġurnata ikollu bżonn 4000 majjal biex jitma' familja ta' żewġ titfal u għalhekk il-produzzjoni tal-massa eh, hija kwistjoni verament diffiċli bħalma qalu il-kollegi tagħna illum il-ġurnata l-bdiewa għandhom idejhom marbutin minħabba dejn li jkollhom mal-bank Għalhekk irdu nitkellmu iktar fuq prezzijiet ġusti u anka li naqsu l-użu tal-antibiotiċi na naqbel bisħiħ ma dan naqbel ma dak li qalet Françoise u però naħseb illi jekk nagħmlu proibizzjoni ġenerali nkun qegħdin nissimplifikaw iż-żejjed irridu inħarsu lejn l-użu lejn il-bżonn ta' l-antibiotiċi u mbagħad nitkellmu fuq in-numri jekk għandek bżonn eh, ħames telef il-produzzjoni għandek bżon mit, mit biħed kull ġima għalek dawn ikunu ġejjin minn ambjenti batterjali differenti u daw tpoġġihom kollha flimkien u tara l-batteriji żdiedu. U għalfejn dawn il- l-antibiotiċi jitpoġġew fl-ikel għaliex l-infezzjonijiet huma permanenti, irridu nalmu lil bdiewa Iva, però jekk il-kondizjonijiet mhumiex tajbin jekk ma jkunx ġejmu l istess postijiet, mela ma jistgħux jagħmlu dan minħabba din problema ta' batteri għedni kif id-diskrivejt, għanna jkonna taħriċ, għanna jkonna eh, skambju ta' opinjonijiet, nitkellmu fuq il-sistemi ta' trobbija u naraw x'nipretend anzi naraw x'nipretendu mill-bdiewa kif sa jgħixu daw. Grazzi l-aħħar kellim għal tliet minuti s sur Zanje. Mela il jien għandi xi mistoqsijiet L-ewwel mistoqsija tiegħi hija fuq il-qalf immedikat. Forsi xi ħadd mill minn dan il-kumitat jgħat jagħmel opinjoni fuq dan fuq xi leġiżlazzjoni eh, marbuta minnaħat eh, ma dan minnaħat tal-Kummissjoni. Naħseb illi hemm xi affarijiet simili bejn is-suġġett li niddiskutu llum u dan l-alf medikat. Allura x'inhi il-rabta il illi hemm bejn dawn il-żewġ eh, suġġetti instaqs il-Kummissjoni u jekk u dawn iż-żewġ suġġetti xħajġu indirizzati bl-istess mod fejn għandhom xaqsmu azzjonijiet. It-tieni mistoqsija tiegħi iktar wiesa' fuq il-rilevanza hawnhekk qegħdin naraw jisaqqaf eh, ta' leġizlazzjoni marbuta mal-suq Ewropew in ġenerali. Minħabba din l-inizjattiva hija parti din għanda rwol fil-negozjati ta' TTIP, għanda xie tip ta' rilevanza għandu xaqsam il-kummerċ internazzjonali b'mod eh, partikolari bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti. U xin il-perspettiva tal-Kummissjoni fil-ġestjoni ta' dawn it-taħdidiet, grazzi. Grazzi ħafna. Kienem talba addizzjonali mis-Sinjura Adenberg. Is-Sur Flores ma xtaqx jitkellem u minħabba fekk jiena wkoll iddeċidejt li nitkellem għaliex eh, tajt impressjoni ta' eżattament x'qiegħed jiġri mill-intervent tiegħu, set nara ħafna iktar ċar illi dan l-aċċess faċli għall-antibiotiċi u minħabba li min joħloq ir-riċetta jista jagħtik l-istess medicina li sa tixtri mill-internet, juri aħna mhux qegħdin nipprovaw inkisru ċirku vizzjuż. Għandna din il-produzzjoni tal-massa, ta tal-prodotti tal-annimali u dan kollu jaffettwa il-bżonn tal-antibiotiċi. Min għandu opinjoni differenti u attitudni differenti ma jkunx jista' jikkompeti u għalhekk Eh, anka aħna għanna għanna tort fija di għax qed noħolqu aħna l-problema għaliex dan l-aċċess faċli għal farmaceutiċi qed nipprovaw intejbuh iktar mill-li naqsuh. Grazzi lill kellima issa naddi il-kelma lura lill kummissjoni is-sur Ġis biex jagħmel ir-reazzjonijiet tiegħu u anka jirrispondi il-mistoqsijiet li saru mill-kollegi tagħna. Grazzi ħafna ta' dawn il-kummenti tal-dibattitu interessanti. Ħaniprova nirrispondi kemm jista' jkun mistoqsijiet u nipprova niddiskuti suġġetti kollha u niġborhom flimkien. F'numru ta' interventi semmejtu kustjonijiet fuq l-antibiotiċi, fuq il-prevenzjoni u fl-użu tagħhom bħala profilattiċi. Il-mod ta' kif aħna qegħdin nipproponu nirregolaw din il-kustjoni. Anka fendax taqsam rezistenza antibiotika. Aħna analizzajna l-prassi prassi differenti fl-Ewropa provajna nsibu l-aħjar eh, għażla, l-aħjar alternattiva biex nsibu biex anzi biex naraw kif tiġi din xinu l-approċ bejn istati membri differenti fil danimarka per eżempju. Għanna eżempju tajjeb ħafna għaliex hemmhekk hemm sistema li taħdem mod sistematiku u li permettit l-użu inqas tal-antibiotiċi. Però u rritna wkoll li dinja xi ħaġa li rridu nimxu biha b'mod sistematiku. u eh, jitlob anka l-involviment mill-ħin li tinata il-riċetta ġifir minnaħat tal-vet, sumbat nipqaw għaddejna l-bdiwa eccetera, eccetera. Għalek, nemnu li dispozizjoni li qegħdin niproponu skont l-interpretazzjoni li tieħu 12 u 15 waħda f'din il-proposta qegħdin joħolqu ċerta limitu, però ovvjament hemm lok għal idejat ġodda u nkal titjib. Din hija l-ewwel darba li qegħdin irresqu din il-kwistjoni fir-regolament u sur Rizel staqsa jekk din nistawx u kol norbtuwa mal-medicina għal-bniedem, din hija kwistjoni, għanzi mistoqsija interessanti ħafna u aħna unek edin noħol u, u kol pjanta azzjoni fuq rezistenza antibiotika u għedin naraw kif nistaw nimplementaw dan kollu anka fil-kamp tas saħħa tal-bniedem. Anka hawnhekk qegħdin proponu approċċ regolatorju li huwa kemm xejn uniku anka fl-implementazzjoni tiegħu. Kien hemm in-numru ta' mistoqsijiet marbutin mal-mod ta' kif aħna għanna nindirizzaw il-veterinari pala dawk il-persuni professjonisti eh, responsabili mit-trattamenti, il-profilattiċi u kif ukoll mill-saħħa tal-annimali. Din hija mistoqsija importanti. Per eżempju, il-mistoqsija ta' Sur Kleva fuq il- fuq id-definizzjoni ta' dawn il-persuni huma responsabbli mis-saħħa tal-annimali. Jekk m'għandniex sistema unika fejn ma jkunx hemm anzi għandna hemm fejn sistema unika fejn mhux il vezz biss huma eh, responsabbli mis-saħħa tal-annimali hemm nies professjonisti oħrajn għalhekk iridu nqisuhom ukoll. Għalhekk ħloqna din id-definizzjoni, ovvjament huma il-veterinari li fil-maġġoranza tal-istati membri huma responsabbli mis-saħħa tal-annimali. Umbagħad mistoqsijiet importanti oħrajn dwar il-professjoniet eh, regolatorji u kif tider il-professjoni nifissa bil-mod ta' kif eh, qegħdin nirregolaw l-edukazzjoni ta' dawn il-professjonisti madwar l-Unjoni Ewropea kif ukoll it-taħriġ imma anke l-mod ta' kif jistgħu ibijaw il-mediċina u anke kif forsi anzi anzi din għandha anzi din tiġi limitata mill-istati membri. Għaliex anka rridu irridu niftakru li anka f'ċerta zoni daqsxejn iktar iżolati huwa diffiċli li ġib din il-mediċina jekk mhux minn dawn it-tip ta' professjonisti. Però kif nafu din hija xi ħaġa li hija riflessa minn ħata l-istati membri u anka mill-diskussjonijiet fil kunsilli li jistgħu jindirizzaw dawn il-kwistjonijiet importanti. anka fejn fil-kamp tas saħħa tal-bniedem hemm ċerta postijiet fejn anka il-GPs jistgħu jbieħu mediċina lill-pazjenti tagħhom. Fuq l-innovazzjoni, kif tafu hemm żewġ approċċi Signora Grostet qalet illi forsi mhux qegħdin inkunu ambizjużi biżejjed fid-direzzjoni tal-innovazzjoni għandna bżonn iktar inizjattivi biex Eh, nkorna aktar prodotti ġodda fil-suq u naħal oħra sur kleve għar illi dan kollu huwa marbut mal-ispejjeż wara l-innovazzjoni. Dawn huma dan huwa dibattit importanti ħafna xi ħaġa li anka diskutejna fil-evalwazzjoni tal-impatt tagħna. Xi ħaġa li nistgħu ninkludu anka f'din il-proposta illi nippermettu il-dawk eh, li jżviluppaw il-, -proposta, il il-medicina biex kun jistaw jħorġu l-medicina tagħhom fissu u anka biex nkunu iktar innovattivi. U kif u bilanċ bejn dan kollu hija l-iktar ħaġa importanti. Anka kustjonijiet marbutin mal-IPR kif ukoll il-ħarsin tad-data, kif tistgħu taraw anka mill-valutazzjoni tal-impatt, differenza fil-prezzi ta' madwar 30% turi illi rridu nimpjegaw xi tip ta' miżuri addizzjonali biex nippermettu illi dawn il-prodotti jitħallsu bi prezzijiet ħafna ħjar. Issa fuq il-beħ ta' din il-medicina fuq l-internet, il-proposta eh, hija simili għad-direttiva tal-2011 fuq is-saħħa ta' bniedem u hawnhekk qegħdin niżguraw illi l-bejjija fuq l-internet huma kontrollati mill-awtorità nazzjonali fil-post fejn huma stabbiliti. Ġifri mhux illi dan il-mediċina tinbih mingħajr l lebda kontroll fuq l-internet, ikunu taħt kontroll ta' l-awtorità nazzjonali mistoqsija oħra fuq kif dan kollu sa jgħin fuq id-disponibilità tal-mediċina u din hija kwestjoni illi għada fi diskussjonijiet tagħna. Però rridu niżguraw li kull hemm din id-disponibilità ta' mediċina għal speċi differenti fiħdan din il-proposta. Nemnu koll illi minħabba illi qegħdin nitkellmu għal-futur ħajkuna miktar zviluppi żviluppi fejn għandu xaqtam l-internet u għalhekk rridu anke bidlu t-tip ta' kontroll eh, li jkollna kif nistgħu naraw ukoll f'ċerta pajjiżi hemm anka mm, riċetti elettroniċi sistemi li regolaw dan illi jagħmel ħafna iktar faċli nagħmlu monitoraġġ fuq din it-tip ta' attività. U eh, minħabba li din il-proposta ġi implementata f'snin il-ġejjin idu għamlu l-aġġustamenti skont it-teknoloġija ġdida. Issa sa nifoka fuq eh, xi ħaġa illi issembit minħata rapporter imma anke wkoll xi membri oħrajn fuq il-rabta mal-clinical trials. Fuq din il-kwistjoni jista' jkun hemm marġini ta' kjarifika għaliex jista' jkun hemm rabta ċara mal-perjodu ta' ta' irtirar u dak il-perjodu li tqis adegwat illi forsi nistgħu niddefinixxu b'mod aħjar fuq kwistjonijiet dwar kif dan huwa eh, marbut mal-proposta dwar il-qalf medikat, il-medicated feed, aħna qegħdin naħdmu iva eh, mill-qrib u dawn iż-żewġ eh, proposti isuhom bħala pakket biex ma jkun hemm l-ebda kontradizzjonijiet bejniethom. Il-Kumitat Agri nkellu dan id-dibattitu wkoll, però aħna minna naħa tagħna wkoll qegħdin nippruvaw naħdmu flimkien sabiex ikonna ċerta konsistenza bejn is-sistema, anzi bejn is-sistemi. Nikkonkludi fuq kwistjoniet marbutin mal-vigilanza tal-medicina tal u kif din is-sistema tista taħdem mod aħjar. U anka marbut mal-ħidma tal-EMA minn mm, jannar ta', sena 2000 kena 1123 rapport li ġew sottomessi lill-EMA illi 3.3 fil-mija tagħhom biss intalbu li fuqhom issir xi tip ta' bidla fi sistema ta' informazzjoni fuqhom. Jiġifieri seba' u 97 fil-mija kienu bil-kontra. U għalhekk għandna din għandna ħafna informazzjoni, għandna anzi jekk ikolna sistema elettronika, nkun nistgħu naħdmu mod aħjar għax ma tistax tipprevedi kemm ħajkollok minn dawn it-tip ta' rapporti, però sistema elettronika tajna naħdmu aħjar. Nkun qegħdin innaqsu il-pis, però nkun qegħdin anke nżidu l-effiċenza ta' sistema. Grazzi ħafna u mbagħad nippreżenta tieni proposta tiegħi, grazzi. Grazzi ħafna, issa ħanalaq din id-diskussjoni interessanti <coughs> permezz ta' informazzjoni teknika dwar il-fajl, l-iskadenza traduzzjoni. Anzi, il-rapporter, il-Sinjura Grostet, tixtieq triaġixxi fuq il-kummenti tal-Kummissjoni u tal-membri. Tal ġifiri qabel ma natikom il-kommenti tekniċi nadija sinjura Grosted, grazzi ħafna, ħaniprofa nkun kam jista' jkun fil-qosor minħabba li għattajna ħafna ħin fuq dan is-suġġett li ovvjament u għawet importanti nirringrazzja l-kollegi tiegħi jiena wara li smajthom qed nara illi għanna mm, ħafna dwar xiex ridu naħsbu hemm punti ta' riflessjoni li mm, jaqblu wkoll mal-punti għawlenin u jiena ċert ta' illi jekk nikoperaw flimkien ħajkonna test li jkun imtejjeb ħafna u, li jkun eh, jibda li jimxi fid-direzzjoni it-tajba. Għalek, nishti issa namel ftit kommenti dwar il-punti li jissemmow. Iva, naqbel li għandu ikon dispozizjoniti simplifikata fuq l-tikketjar u l-pakketjar u IVA per mm, rigward sistema eh, kaskati l-istess eh, l-użu eh, tal-prodotti bla tikketta anka prodotti li kunu qed jintużaw mill-bnedmin u il-kuntat tal-veterinarju għandu ikun illimitat u jrid ikun hemm aktar viġilanza irridu niksbu il-bilanċ neċessarju eh, kif qalet il-Kommissjoni fil-miżuri kollha li nieħdu. Forsi jiena eh, ma mhux li u daqshekk u ngħid illi kif qalet il-Kummissjoni illi għad baqa ħafna eh, xisir fuq il-ġeneriċi, eh, eh, pero rridu iva sibijiet fuq meta tasmin rridu u kol inħarsu l-innovazzjoni anka fuq il-riċetti kienem anka mistoqsijiet marbuta ma daw iva jista ikonna tip standard ta' riċetta l-artiklu 110 eh, fil-fatt jitkellem dwar dan u dan eh, fisser li kuna armonizzazzjoni sa fuq il-kustjoni tal- il-meta fil-attiċi fl-użu tal-antibiotiċi, per eżempju, kollok tiġiġa marida li għanda bżon l-antibiotiċi, allura il-tiġiġ l-oħra kollha Iridu jiġu trattati u kol biex wieħed jevita li kunem il-kontaminazzjoni eh, u dikija problema fil-fat. Għalek, għawnek e, e, għedin nejdu li e, jkun għedin tużaw l-antibiotiċi qabel ma jkunem il-diagnosi. Issa, dwar eh, dak li għalli xedu rapporter ta' li FDG u għalli l-proposta kienet wis favur l-industrija u illi kienet ma kienieċ għanzi jemar tifoka fuq il-saħħa pubblika. Nixi l-ek moħħok. Jiena qed nitkellem hawnhekk u eh, fuq nifoka fuq il-saħħa tal-annimali, ma ovvjament għax dan huwa marbut b'mod dirett mal-saħħa tal-bniedem. Ija ovvja din il-ħaġa, hemm din il kustjoni sħiħa tal-rezistenza tal-mikrobi li jemmar għax eh, dan ifisser illi wieħed irid tassow eh, jara li l-industrija farmaceutika li toqgħod attenta anka jekk aħna narfu l-użu ta' antibiotiċi ġodda dan l-użu għandu jkun wieħed illimitat u għandu jkun ikkontrollata xorta waħda għamil ħtieġa illi wieħed um, jimxi fil-triq tal-innovazzjoni. ma tistax tgħid li dawn huma eh, wieħed esklusiv mill-ieħor, pereżempju fir-rigward tan-naħal irridu noqogħdu attenti illi il-naħal ma jisparixxux mid-dinja għax eh, u jfisser ukoll irridu ntejbu n-numru ta' naħal fl-Ewropa. Imma mek hemm problema. Irridu nqodu eh, eh, attenti u li naraw li it-trobija tan-naħal tkun mamula b'mod professjonali anka fir rigward eh, tal-produzzjoni tal-lasel. Um, l-użu tal-antibiotiċi fl-akwakultura li semma u kol hija importanti u għal-qalbi ħafna jekk inti titfa l-antibiotiċi fil-baħar biex titma il-ħut iva dan ħajwassal għal problemi. Issa fuq il-beħ fuq l-internet jiena kontenta illi anka hawnhekk għandu jsir monitoraġġ strett eh, il għandu anzi jina ngħid li għandhom jiġu projbiti kompletament il-beħ tal-antibiotiċi fuq l-internet e, e, u mhux qed nippunta suba hawnhekk lejn il-pajesaċ tal-bedja biss il-wieħed mistax jaqbad u jkollu permess jixtri minn e, dawn il-siti li bijaw il-mediċinali fuq l-internet u li bijaw l-antibiotiċi Hemmhekk ukoll se jkun hemm falsifikar tal-mediċinali għalhekk jiena ehm, smajt il-Komissjoni u dak li qalet eh, dwar differenzi li jeżistu mal-Konsilli maħna hawnhekk qegħdin indirizzaw ukoll is-saħħa pubblika u ħafna mill-kollegi u eh, l-ċittadini li aħna nirrappreżentaw Eh, jixtiequ li aħna nkunu rigorużi u aħna nessin naħdmu miegħek biex intejbu is-sitwazzjoni. Dak kollu li għandi ngħid. Nixtieq nirringrazzja lil kulħadd u qed ħerqana li nikkopera l istati membri u max-shadows biex ikonna l-aħjar test fl-aħħar mill-aħħar. Grazzi ħafna, nerġaw induru għat-tem tejbin. Mela, l-iskadenza biex nibatu għat tradizzjoni ja 13 ta' april il-konsiderazzjoni fl il-6 ta' Mejju, l-iskadenza għall-emendi hija il-15 ta' Ġunju fl-4 ta' wara nofsinhar u l-15 ta' Ġunju fl-15 eh, ta' Ġunju fl-4 ħanivvotaw fil-kumitat ta' Envi fit-22 ta' settembru, jiġifieri wara il-waqfa għal assajf sajf u għatridu niddeċiedu meta ħanivutaw fil-plenarja. Issa, ejja naddu għal um, punt li mis illi huwa marbut mal punt ta' qabel u dan huwa l-emendi għal regolament 726 slash uh, er- fi 2004 fejn għanna l-proċeduri komunitarja l-supervizjoni eh, fuq il-medicinali mm, eh, immirati li l-bniedem jew lejn l-annimali u kif stabilit mill-Aġenzija Ewropea tal-medicinali. Ħajkonna introduzzjoni mill-Komissjoni imbagħad jitkellmu rapporter u xadaw rapporters, eh, għandna żewġ fajl zoħra niddiskutu wara dan u għalhekk jiena nixtieq li nirristringi aktar il-ħin allokat biex titkellmu għalhekk nitlob lill kummissjoni illi jekk jista' jkun ituna taqsira tal-pożizzjoni tagħhom fi tmien minuti massimu u mbagħad il-shadow rapporter ħames minuti il- eh, u l-oħrajn ta' wara tliet minuti u jekk ikun hemm membri oħra li xi jikkontribwixxu jagħmlu dan f'żewġ minuti minħabba li eh, il-kustjonijiet relatati ma dan il um, din il-proposta tiġerġaw diskussi fil-punt ta' qabel u għalekina kiena naħseb li wieħed jista' eh, b'mod faċli iżom ma dawn eh, dan il-ħin biex ikonna bżiet ħin għal żewġ dożjer darba għanna wara dan. Mela jiena issa ħandur lejn il-kommissjoni. Um, il surris biex jippreżenta il-pożizzjoni tal-Kummissjoni. Grazie ħafna, President, nħan prova nkun kemm jista' jkun eh, veloċi eh, fil-prezentazzjoni tiegħi. Meta Mela, aħna unek qed nitkellmu dwar leġiżlazzjoni u rridu nasikuraw illi nistaw nippreżentaw regolament anka waħeda waħdu ġifiri eh, għal medicinali veterinari kien importanti illi neħu disposizjonijiet veterinari mir regolament 720-2004 għal regolament il-ġdid. Skont ir-regoli wara dħul fis-seħ seħħ tal trattat tal lisbona jekk l-artikli jinbidlu dawn iridu jiġu lisbonizzati, ġifiri referenzi, kolla jridu mibdula għal referenzi għal l-azzi ta' implementazzjoni u l-azzi delegati. U għalek bħala konsegwenza jekk tħarsu lejn l-istruttura eh, attwali taraw li numru ta' dispożizzjonijiet taħt it-titlu 1, 2, 3, 4, għallema u 5 imma anka fl-annessi fihom aħna qegħdin nipproponu illi e, e, e, il-titlu tlieta bħala l-proċedura ċentralizzata għal regolament tal-medicinali veterinari. U għalhekk iridu nneħħu referenzi kollha għal medicinali veterinarja fl-annessi kollha. Nishtiq nati eżempju, l-emenda tal-artiklu 59 direttiva tal-2001 u l-artiklu 14 għall-autorizzazzjoni tas-suq, il-variazzjoni penali, e, e, anka il-komitoloġija, l-adattament, l-artiklu 23 u 87 għall-komitoloġija permezz ta' atti ta' implementazzjoni u anka l-emendar tal-artiklu 61 bħala proċedura għal eh, membri fil-Kumitat tal-Prodotti Medicinali għall-Użu Veterinarju. Kien dan kollu kien parti minn dan l-eżerċizzju. Meta aħna imbagħad induru lejn il-parti importanti li għandha x'taqsam mal-adozzjoni ta' dispożizzjonijiet fuq il-ħlasijiet li jdu jsiru, bħalissa il-ħlasijiet eh, huma regolati fl-artiklu 50 eh, fil-regolament 626 tal-2004 u anka taħt il-regoli li hemm marbuta mal-bord ta' ġestjoni eh, dini l-iskema li nużaw ta' kif aħna nieħdu deċiżjonijiet, ġifra jiġifieri aħna nipproponu, mbagħad il-kunsill ja eh, u il-bord ta' ġestjoni huwa involut u fir-regolament il-ġdid fil-viġilanza farmaceutika li e, għadda minn di l-kamera. Is-sena l-oħra aħna nistabilixxu il-ħlasijiet li huwa marbuta u koll ma' u 58 slash 2008 mela il-ħlasijiet il-proposta tgħid li tista' temenda u taġġusta il-ħlasijiet eh, permezz ta' atti ta' implementazzjoni dan l-approċċ huwa skont u konformi mal eh, sentenzi tal icj iġifiri ir-regoli Eh, regoli dwar il ħassijiet nazzjonali għaw taħt il-kompetenza tal-istati membri u ma jaqgħux taħt din id-dispożizzjoni, ġifiri l-istruttura tal ħassijiet eh, hija eh, taħt kompetenza tal-istati membri. Aħna nħossu illi din il-bidla tippermettin trasparenza aktar aktar faċli wieħed jifhimha. Grazzi ħafna l-Onorevoli Tomasescu. Il-rapporter għal ħames minuti. Grazzi, President. L-ONET nishti nejt li napprezza il-separazzjoni tal-autorizzazzjoni tassu għal medicina veterinarja eh, u, dan minn mill-prodotti medicinali għal bniedem li inqisu l-ħtiġijiet speċifiċi biex bekk inqisu l-ħtiġijiet speċifiċi ta' settur veterinarju. Però u għandu jkun imniżel ċar li l-Aġenzija għal żomm ir-rwol tagħha għall autorizzazzjoni supervizjoni tal-prodotti veterinari permezz tal-proċedura ċentralizzata. Barra minn hekk, kwalinkwa bieċa xol ġdida li tinata l-Aġenzija fil-regolament il-ġdid veterinarju li tkun rifless uh, jew referut fil-regolament 7-2-6 tal-2004 anka fil rigward tal-budget tal-EMA u um, il- il-ħlasijiet li jridu jitħallsu l-Aġenzija jridu jiġu iċċarati. Fil-proposta l-Komissjoni qed tbiddel l-artiklu 70 ġifiri il-bazi legali dwar il-ħlasijiet li jridu jitħalsu l-IMA għal medicinali għal bnidem u għal eh, skopijiet veterinari. Aħna nafu li l-Komissjoni qed tipprepara il revizjoni ta' regolament tal-Kunsill 297 eh, eh, design tal-1995 dwar ir-reġim tal-ħlasijiet tal-EMA, ġifiri l-artiklu ġdid ta' artiklu 70, t-kemmu dwar atti ta' implementazzjoni dwar l-istrutturi u l-livelli tal-ħlasijiet li jridu jsiru, dan ma jħallix biżejjed um, eh, lokal revizjoni fil-Kunsill uh, Hemm ukoll rwol ta' skrutinju limitat għal parlament f'dan ir-rigward għal l-atti ta' implementazzjoni u jina inħoss il-parlament għandu jkun involut mod sħiħ fil-ħlasijiet għall-Aġenzija palma kien il-kas fil-rigward tal-medicinali um, eh, farmaceutiċi dan l-aħħar. Lek nishtiqek inti tejdin għal-feja zilt din lodda li għanna fl-artiklu sebajn u kif il-Komissjoni edha taħseb li ħatiġi ħassir revizjoni tal-ħlasijiet ħajkunem hemm eh, dan ir-regolament tal-malbut tal, eh, mal-lasijiet li jinvolvi il-kooperazzjoni eh, tal-Parlament u l-Kunsill ukoll il-reġim, il-regolament dwar il-reġim ġenerali għandu jibqa emmek bħala bazi tranzizjonali sakemm titħol jitlu fis-set l implementazzjoni il-ġodda jew il-regolament il ġdijt u emmek biss il-bas legal il-bas il legalit irid jista' jiġi revokat. Il-Kommissjoni għandha tgħid se tagħmel x'inhi l-intenzjoni tagħha issa biex l-Aġenzija ma jkollix perjodu fej ma jkunx hemm possibilità fejn eh, titlob il-ħlasijiet u tħallas eh, il-flejes li jkollha xi tħallas Il-Kummissjoni trid tassikura li l-Parlament u l-Aġenzija li ħatibda bil-preparamenti tal-atti tal-implementazzjoni kmini biżejjed biex tevita situazzjoni fejn ikun hemm eh, differenzi bejn il-bażi legali li kellha l-Aġenzija fil-każ tal-leġislazzjoni tal-farra ma' koviġi għal medicinali għal bniedem skont il-proposta attwali l-artiklu 70 ħajkun il-bażi legali l kwalinkwa att eh, legali li kopri il-ħlasijiet li jitħallsu li jemmej fir rigward tal-prodotti medicinali veterinari jew għal-bniedem. Meta wieħed iqis li eh, l-għażla għall-atti ta' implementazzjoni għandhom impatt fuq l-istruttura tal-budget ta' l-Aġenzija u illi ikun preferibli li wieħed ikollu biss struttura waħda ta' ħlasijiet jiena napprezza il-verifika anka minnaħa tal-Kummissjoni fuq l-għażla li wieħed ikollu qatt uh, wieħed jew tnejn ta' implementazzjoni. U uh, L-aħħar punt li nixtieq insemmi huwa li jiena innotajt li l-Kummissjoni qed tispeċifika l-att il-ġdid ta' implementazzjoni ħajkun ibbażat fuq l-ispejjeż tal-Aġenzija u tal-Istati Membri. Filwaqt li jiena nilqa' dan bħala prinċipju l-Kummissjoni għandha tqis l-ispeċifiċrajiet ta' settur veterinarju u tassikura li l-ħlasijiet eh, ikunu jibqaw eh, eh, ikunu Eh, li wieħed li jista' jġorrom dan is-settur veterinarju, il-rappreżentant tal-Kummissjoni forsi jista' jitkellem fuq dan ukoll. Grazzi tal-li rispettajt il-ħin u marru fuq ix-shadow rapporters l-ewwel tal-PPE, is-Sinjura eh, is-Sinjura Crostet li jettajt li fil-fatte ta' titkellem fi semissu Sirjel miex xedu rapporter. Issa, kif għal il-rapporter, tannuwa imparallel mal-regolament dwar il-medicina veterinarja u għatest ta' natura teknika li għandu lan li jġib l-emendi meħtieġa mill-leġislazzjoni dwar medicina veterinarja li għanna bżon nassiguraw u għali kolna koerenza konsistenza bejn iż-żewġ testijiet il-kollega tijaj, il-sur Sirjo ma sab lebda problema speċifika per rapport, allura mandux problema wara l-opinjoni tal-rapporter huwa imħasseb kif qed inti stess dwar il-kwistjoni ta' miżati. U jħoss li dinja l il-kwistjoni importanti li għanna bżon eh, nindirizzaw il-bidla fil-regolament dwar mediċini veterinari li jżidu xogħol l-EMA u specialment l-implementazzjoni ta' proċeduri ċentralizzata, ċentralizzati. Dan huwa bilanċ mal bilanċat mal-miżati u l-kwistjoni għal ammont ta' miżati u l-pis li dan se jippreżenta fuq nis du jridu jħallsuhom. Allura dawn huma il-kwistjoni prinċipali li s-sur Sirja li jisħaq fuqhom permezz tiegħi qed tajt il-kellima, sfortunatament jiena ma nistax nibqa' hawnhekk għax mistennija f'dibattitu ieħor imma m'għandi l-ebda problema li insegħu lir-rapporter tagħna. Grazzi qed il-President mill-grupp ICR, e il kallim tal-grupp ICR. E Grazzi, sur President, tkellimna fuq ħafna minn kwistjonijiet li kelli f'moħħi. Fit-trattat li tisabix l-Unjoni l-artiklu 53.1 naqraw li hemm delegazzjoni għal kummissjoni Ewropea għall atti delegati. Di marbuta ma' data fossom l-antibiotiċi din hija kwistjoni importanti u ma nix ninsewa. Allura, ma nħoss li għandha tkun mandiġ tkun ibbażata fuq artiklu 291 din mandiġ tkun għat ta' implementazzjoni biex inkun preċisa tgħid il-kellem din hija ħaġa teknika dwar kwistjoni ta' miżati din ħat tkun kontroversjali ħafna għandha impatt biex inwaq indawruha mal-volum ta' amministrazzjoni żejda u l-SMEs fis-settur qed jilmentaw ħafna il settur se jkollu jħallas eh, ħafna. Issa dwar l-awtorizzazzjonijiet il-proċedura ċentralizzata jew il verżjonijiet l-oħra ma nasibx li għandu bżonn din id-djufija, għanna bżon għanna nixpruna għajzja, għax din huwa l-element importanti għas saħħa publika u sanzjonijiet issa mela. Ma nix pieni aħna hawnhekk bażikament jekk għandna xi entità responsabilità li ddaħħal li tintroduċi eh, prodott medicinali rridu naraw min hu responsabbli tal-dal protet Fl-axħar ma mux l-inqas jgħid il-kellim, aħna u koll għanna medicini veterinarji ta' natura omeopatiċi jiena tabib u najt li għanna għanna jew nikkonċentraw fuq il-medicina jew nkella neħuha barra di. Grazzi għet il-President u issa għax-shadow tal-alde. Is-Sinjura Mejzne. Iva, grazzi ħafna. Jina nista' nitkellem fil-qosor għax intqal ħafna diġa' huwa perfettament minnu li se din nippruvaw nissimplifikaw ir-regolament u allura huwa importanti ħafna dina li nħarsu mill-qrib għaxana nistabilixxu l-ambjent kemm jekk tkun kwistjoni teknika jew kwistjoni politika di xi ħaġa li aħna għandna bżonn naħsbu fuqha. Bħala xedu rapporter jiena kontenta biex naqbel mal-oħrajn, allura ħan prezenta xi emendi, jiena verament nifhem li l-Komissjoni trid l-affarijiet iżjed eh, ċari, imma rridu nkunu attenti ħafna meta nitkellmu fuq is-saħħa u l-benessri tal-annimali u s-saħħa tan-nies li mbagħad jiklu l-annimali skont il-kellima, grazzi ħafna u mill-grupp Gwe il-kellima li jmiss is-Sinjura Kilonen. Jina mux sen zid xej ma dak li kelli xinat jina niddiskuti dak li għandi xinajt ma xedu rapporters il-President u issa il-kelli mal-ħodor. Diesen, issa sehr technisches Verfahren. Naqbel ma dawk li tkellmu qabel, din hija proċedura teknika ħafna, irridu nħarsu lejn fejn kemm involut u fejn involut il-Parlament Ewropew f'dil proċedura teknika għax għandna diffikultà fuq dil kwistjoni tal-implementazzjoni iva fuq il-miżati. Din missa tkun kwistjoni faċli u aħna ma rridux li naraw l-SMI zvantaġġjati fl-ħata tal-ġurnata. Allura din hija kwistjoni ta' natura politika u nixtieq nagħmilha ċara ħafna li l-medikazzjoni omeopatika m'għandix tkun fi żvantaġġ dit-tip ta' medicina għandha tiġi aċċettata fil-proċedura bħala valur indaqs. Mbagħad nidħlu fil-dettalji fil-proċedura. Grazzi u mill-FPD Group, is-Sinjura Medicini. Is-Sinjur Medicini, grazzi ħafna pediċini, Aħna naqblu ma dak li tkellmu qablu u x-xedow rapportez fuq dan il-fajl, anka peress li aħna niġġutika bħala tekniku ħafna, l-adattament ta' dan il-regolament ukoll qed jagħmel differenza bej il-benessi tal-bniedem u l-benessi tal-animal u l-proċeduri ta' komitoloġija għal fil-kwadru leġislattiv. Aħna ġeneralment aħna favur l atti delegati li għatu l-leġislatur dritt ta' proibizzjoni illi forsi mumiex flim jaqblu malati di bazi. Imma wara kollox li nġiġant għal mis suġġett preċedenti li kellna l-affarijiet jistgħu jibqgħu kif inhuma minna ħatana. Grazzi. Sissa manna lebda talba l-kelma biex ikun ta' membri ta' dal-kumitat memx sinjal Allora morru lura għal-Kommissjoni u nixtieq għal darboħra li surriż biex jagħti xi tweġibiet għal xi mistoqsijiet li saru u xi rimarki li jista' jagħti. Thank you very much. Si uh, ħafna, grazzi ta' tal-rapporter u r-xedu rapporter ta' minn tagħhom biex nwieġeb xi mistoqsijiet mod ġenerali kif is-semma diġà aħna rridu naqraw dan it-test imkien mal-proposta prinċipali u dinja għat-tweġiba dwar l-omeopatiċi, ecc. Dwar mistoqsijiet diretti għal dil proposta kienu kol dwar il-regolament fiss. Uh, uh, concerning the, the, the, the question why... Għal mistoqsijat għaliex il-Kommissjoni deċidit tipproponi proponi l ta' implementazzjoni fil-proposta e kienet, sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja ċe 427-12 dwar il-mizati kif daw jiġu regolati f'każ ta' l-Aġenzija Kimika EKA u proponew dan l-istess sistema rakkomandata. Imma ovvjament kif diġa semma, fid-valmizzati tal-farmaceutiċi, huwa possibbli li tiġi emendata. Hija dinja struttura ġdida li hija daqsxej komplikata minn bħal eżerċizzju minħabba l-interess tal-lemma imma kalla l-aġenziji internazzjonali f'dak li għandu xasam mal-ġbir ta' data f'sitwazzjoni cross-based fil-relazzjoniet fil-network ta' aġenziji biex nassiguraw li s-sistema kollha tkun stabilita tajba għaddejja u tgħaddi tajjeb, taħdem tajjeb, li kwistjoni tal-nizzati kienet diffiċli ħafna e, ħafna drabi e, kun hemm argumenti li jkunu għaddejjin u spejjes, allura ħna jistgħu nassiguraw ruħna li l-proposta tkun aċċettata mhux biss mill-Kummissjoni imma li tinvolvi li jemmej l-awtoritajiet nazzjonali. Allura, ovvjament aħna nixtiequ eh, nal-quwa di ma di tista' tirrikjed iż-żmien. Aħna qed insegu wkoll x'qed jgħid it-talbit tal-Parlament dwar evalwazzjoni esterna ta' dil proposta li ovvjament hija parti importanti ta' tal-pjanar tal-pjan tagħna dwar kif il-fiss jista' jibdel l-aċċessibilità bi proċeduri ċentralizzati għanna rridu iva nemmen fjadi għanna rridu nsibu mezz kif namlu dan iva għanna nikkonsidraw id-daqs differenti ta' dan is-suq, il-benefiċċju għall-iżviluppaturi u li ħan analizzawa ħafna dil-proposta. Jekk hemm xi bżonn iktar ta' kjarezza dwar ir-reġim ta' tranzizzjoni, li ġi riferit naħseb għandu jiġi għandu jiġi kċarat aħna rridu niċċaraw jekk dan hemm xi ħtieġa tiegħu fl-aħħar. Artiklu 50 kif propost le l-artiklu 70 skuża ruħu l-kellim dwar is-sutura fiss dawn huma kollha separati minn mediċina veterinarja għal dik tal min. Grazzi ħafna. Grazzi u biex nagħlaq id-diskussjoni niftaħ il-kelma għal-rapporter Tana, Grazzi President. L-Onorevoli Tanasescu. Grazzi li rappor... grazzi eh, tal-li ċarajt da ċerti aspetti. Grazzi l-Komissjoni tal-li ċarajt eh, ċerti aspetti minna l-ispiegazzjoni kif suppost meta nikkonsidraw li dan huwa dibattitu daqsxejn kontroversjali. Anka fuq is-suġġett is-suġġett politiku kontra suġġett tekniku jina nixtieq najt illi nikkonsidraħ bħala suġġett li għandu x'jaqsam mas-saħħa. Allura lija dan huwa l-iktar ħaġa importanti u nixta' nassigurakom li ħan it-tratta dan bil-ikbar rispett possibbli u serjetà possibbli. U l-axħar imma mhux mill-inqas nixtieq nirringrazzja l-Kummissarju, nixtieq nirringrazzja l-Kummissjoni l-kollega tiegħi, eh, il-kollegi tiegħi xedu rapporters u nassiguram illi jiena għan konsidra kull aspett li jitqajjem minnhom dwar il-ħolqien nittama' tal-aħjar tal rapport possibli nittama. Grazzi ħafna, grazzi ħafna. U fl-axħar l-iskadenza għal dan il-fajl huwa l-iskadenza għall-emendi hija l-15 ta' Ġunju f'nofsinhar skont il-kellim. il-15 ta' Ġunju ġifieri f'nofsinhar. Ikolla l-vot fl-MV fit-22 ta' Settembru 22 ta' settembru u għat rridu neddiċedu fuq id-dera ta' dan il-fajl dim il-plenarja. Nixtieq nirringrazzjakom għal kontributi f'dan id-dibattitu u issa ngħaddu issa għal laħħar aħħar punt u l-punt li jmiss li huwa dak fuq il-Fond Ewropew għall investimenti strateġiċi din hija opinjoni il-Juncker Plan u nixtieq insaqsi lir rapporter tal-opinjoni is-Sinjura Mirjam Dalli biex tibda l-diskorsi tagħha u mbagħad ikollna ir-round tax-shadows għal kontribuzzjoni tad-detalji. Grazzi, nixtieq nibda billi ngħid illi diġa' kellna diskussjoni sħuna fiħdan likon u flitra preċiżament dwar dan dossier pjuttost urġent importanti għal Fond Ewropew għall investimenti Strateġiki fettint il-pjan Juncker, il-Juncker Plan. L-idea prinċipali ta' dan il-pjan ta' investiment tal-Ewropa huwa biex nikatalizzaw l-investiment Ewropew bħala għodda b'saħħitha ħafna biex nimmodernizzaw l-ekonomija tal-Ewropa waqt li nassigura ta' nissiguraw koeżjoni soċjali u ekonomika fiħtan l-Unjoni Ewropea. u Jiena nemmen li di tranzizzjoni lejn eh, ekonomija nieqsa mill-karbonju, eċetera, hija għan importanti ħafna għal iżvilupp tal-futur tal-Ewropa. Minna ħatijaj, qabel ma nagħti l-opinjoni envi kellna eh, kelli diversi laqad biex nippruvaw indaħlu l-prioritajiet ta' diversi gruppi fl-opinjoni nnifisa' U għamnek nishtiq nirringrazzja ix-shadow rapporters kollha għal dak li għamlu fl-opinjoni tagħhom u jiena nixtieq insemmi seba' kwistjonijiet prinċipali li minn naħta tal-envi huma ta' importanza partikolari l-ewwel. Huwa kruċjali nassiguraw li l-invest li IB prioritizza u jistostni proġetti sostenibli f'dak li għandu xaqsam ma' teknoloġiji tal-enerġija, baxxi fil-karbonju u riċiklabli li u wkoll l-oġġettivi tal-istrateġija Europa 2020 kif ukoll il-pakket dwar il-klima. It-tieni punt permess tal-opinjoni lan xinu niċċaraw iżjed lista ta' kriteri pozittivi għas selezzjoni ta' proġetti. Skont dan mbagħad investimenti għandhom jipprioritizzaw mezzi moderni ta' trasport, mobilità, elettrifikazzjoni u l-użu estensiv ta' fiw karburanti alternattivi b'enfasi speċjali e, ta' żvilupp u użu ta' aġġeġġi differenti f'dak li għandu x'jaqsem ma' riċiklabli u appoġġ aċċentwat għal proġetti tal-effiċjenzi tal-enerġija u anka il-bdil ukoll refurbishment ta', ta bini. It-tielet punt huwa investment FC biex jassigura l-anijiet t-tnaqqis ta' li jassigura mobilità urbana u li, u li jappoġġja tranzizjoni fis-suq tax xogħol. Għandna bżonn nappoġġjaw innovazzjoni u riċerka. Investimenti bħal dawn għandhom jagħtu fondi iktar, iktar immirati lejn tipi ġodda ta' enerġija li tuża karbonju inqas u allura ikon iktar innovazzjoni u soluzzjonijiet ta' saħħa e u mediċini effettivi. Investimenti kollha li huma parti mill-istrateġija kollha li jinvolvu risorsi pubbliċi eh, fil-opinjoni envi għandhom eh, jaddu minn eh, verifika tal-impatt ambientali u jkunu u jimxu skont miri klimati Irid tkun hemm trasparenza sħiħa, kontabilità u dan għandu jiġi assigurat għall-iżvilupp tal-politiki u l linji gwida kif ukoll għall-selezzjoni ta' proġetti. U l-aħħar puntijaj minna l-aħħar puntijaj. Jiena tal-opinjoni wkoll li aħna għana nippruvaw nevitaw li l-Kumitat MV ikun biss mamul minn esperti e, e, finanzjarji għax l-aspett finanzjarju għaw wieħed biss mill-lati li jinvolvu il-selezzjoni tal għal proġetti, jina nemmen li għandu jkun kwistjoni, għandha tkun kwistjoni u risposta multidisciplinarja biex hekk nassiguraw illi it-tweġiba u l-promozzjoni tkun waħda olistika. Dinja ideja tal-opinjoni, ta' xfija l-opinjoni Dil proposta tista' tagħtina proposta tajba e, biex nejnu biex nittrasformaw l-ekonomija tagħna għal waħda effiċjenti fl-ispiża u verament li tagħmel differenza għan nistana u waħda mill-aspetti biex nejnu l-efsi biex niblu l-ekonomija tagħna u nħol l-impjiegi. Din hi l-opinjoni li l-envi kifet qabel jina u kol edha f'kuntat ma' rapporters ta' Dikon u ta' Itre biex nassigura illi l-opinjoni envi kemm jista' jkun tidħol fid dossier aħħar jeksi, ġifri aħna rridu nassiguraw illum illi kolna żvilupp sostenibli u żvilupp illi jkun effiċjent effiċjenti fir-riżorsi jekk aħna rridu nipromovu l-ekonomija tagħna u inkattru l impiegi Grazzi ħafna. Grazzi ħafna, Signora Dalli. Naddu around round ta' shadows fisem il-PPE, s-sur Gizeke. Grazzi ħafna, Sur President, grazzi u koll l-Signora Dalli għal din l-opinjoni bilanċata jiena ħafna, nista' nappoġġa ħafna minn dak illi tgħid l-investiment huwa importanti, però dan l-investiment qed jitneħħa mill-Connecting eh, Europe Facility kif ukoll mill-Istrateġija 2020 u għalhekk eh, għandi mill-orizzont 2020. U sfortunatament eh, dan huwa l-każ. U għalhekk ma nistawx nkunu, għanzi ma nistawx ma nqisux il-futur tagħna fil ta' dawn il-flus u għalek dan il-mod mux għedin nattiraw l-investiment privati rridu nizguraw illi kull investiment li jisir ikun jimxi tajjeb mal eh, miri ta' dawn il-proġetti rridu nqisu li dawn il-flus imorru f'postijiet fejn nistgħu nieħdu valur lura nistgħu nibbenefikaw mod ekonomiku u ħafna mill-punti li jemmemmek edin jimxu din il-direzzjoni. Jien għandi xie din li nixtieq nagħmel. L-ewwel fuq il-servizzi tas-saħħa mek naħseb li hemm ħafna ħafna eh, potenzjal hemmhekk u fil-dokument FC għanna jkonna referenza għal dan. Anzi għanna ikonna eh, per eżempju l-proġetti ta' e-health li għandhom ikunu fuq dimnet għaliex huma importanti kemm għall SMEs, kemm għal negozji għaliex hemmhekk qiegħed ix-xogħol u hemmhekk jista' jsir it-tkabbir soċjali. U din hija emenda 8 għanna naħdmu kontra il-burokrazija zejda, flessi u mm, ma nistawx noħolqu burokrazija zejda huwa importanti ħafna hawnhekk illi il-kumitat fil-kumitat tal-investiment ikonna esperti fil-finanzjar. Għalhekk nemmen illi dan il-font jista' jimxi għal eh, direzzjoni it-tajba u naħseb li rapporter edha propjament tagħmel dan. Grazzi ħafna issa minħata li sijar il-kellima li jmiss li għat tiħu post il-shadow rapporter li sfortunatament ma tkun hawnhekk. Il-mira ta' l e huwa illi nżidu l-kompetittività, l-investiment u illi konna ħolqin inta xogħlijiet u ta' investiment fuq meda ta' żmien twil. Għalhekk is-selezzjoni tal-proġetti għandha dejjem tqis il-fattibilità tal- ta' dawn il-proġetti iridu niżguraw illi dawk il-proġetti li għandhom iktar ċans jieħu l-miri tal-fond eh, huma dawk li jintazlu. Għalhekk huwa importanti ħafna illi il l ta' proġetti tkun waħda wiesa għalli ikonna minn fejn nażlu. Ix-xedaw rapporter għandu xi għanda xi tħassib dwar l-emendi tar rapporter fuq artiklu 5 fejn qegħdin nipprovaw nilimitaw l-għażla li minna ssir selezzjoni ta' proġetti. Din eh, inqisu li dan huwa għandi jekk inqisu wis kriterji ambjentali nkun għadin morru kontra il-miri ekonomiċi ta' dan il-fond. Importanti u koll illi ikonna u koll membri eh, l-lat ambientali u dak soċjali il-mandant ta' dan il-kumitat u wieħed ċar biex nizguraw illi jitħadmu il-miri ta' artiklu 5 għalek wieħed mandux jassumi illi espert bħal dan ikun qiegħed itejjeb il- l u l-mira ta' dawn il-punti. Il-rapporter tider illi et tappoġġa illi jintużaw 2.7 biljun euro mill-Fond Orizzont 2020 minkejja illi eh, dawn il-fondi huma imp importanti ħafna għal riċerka B'dan eh, il-mod nkunu qegħdin innaqsu il-potenzjal ta' riċerka b'miżuri bħal dawn għalhekk aħna irridu nkunu ċerti li tnaqqis fil-baġit ta' l-Orizzont 2020 jifhem il-kontribut tal-riċerka għal futur tagħna. U għalhekk nishtiqu illi dawn il-fondi jittieħdu minn fondi relatati ma, ma kumpanji li jista jaħdem aħjar mal-mira ħarija ta' dan il-fond. Grazzi. Jider illi imis li li biex nitkellem bħala eh, shadow rapporter fisem il-grupp tal-ħodor. Mela, L-ewwel qabel kollox grazzi ħafna għal kooperazzjoni ma' Sinjura Dalli, kuntent ħafna illi nara li dana bosta l-opinjoni minnħata rapporter għandu referenzi ċari għal politika tal-enerġija u tal-klima, għal enerġija rinnovabli u kif ukoll għal eh, l-effiċenza tal-enerġija li x'dawn huma affarijiet importanti li ninkludu fl-opinjoni tagħna nisħa illi kull investiment taħt eh, l għandu jikontribwixxi għal ħolqien ta' ekonomija aktar sostenibbli, importanti li nagħmlu pressjoni fuq din dawn it-tip ta' proċeduri illi l-EFSI m'għandux jappoġġja eh, sussidji u investimenti li jagħmlu ħsara lill-ambjent. Fuq selezzjoni tal-proġetti nerġa' nisħa it-talba illi dawn id-deċiżjoni tisiru b'mod trasparenti għall-aħħar għaliex ġili jkun hemm xi problemi dan il-qasam fuq il-strateġija il tal-sigurtà tal-enerġija tal-Ewropa ma narawx dan, dan l-element ta' trasparenza eżattament wara l-għażla ta' kull tip ta' kull eh, proġett individualment. U għawnek għalek nishtiqu naraw illi ikonna selezzjoni kompletament trasparenti ta' dawn il-proġetti, il-ġestjoni ta' riski għax ħaġa importanti u koll, nafu li l-efsi eh, jista jgħati din it-tip ta' garanzija, pero nkunu ċerti li din hija xaġa li nkunu nistgħu nimplementaw. Għandna nevitaw illi il-riski minn ikunu għanzi jiena d-dew u l-pis taħħom jiena għadda fuq il-ċittadini u fuq entitajiet oħrajn. Għalek, importanti ħafna illi nintroduċu kriterji ta' sostenibilità fejn għandha x'taqsam is-selezzjoni ta' dawn il-proġetti għaliex mingħajr dawn il-kriterji ma nkunux nistgħu niverifikaw jekk dawn sostenibbli jew le. Anka biex nkunu nistgħu nilimitaw il-ħsara kif ukoll is sistemi ta' benchmarking jew kella ostakli oħrajn l-opinjoni semmi u koll smart grids kif u koll sistemi ta' ħżin. Naħseb illi l-ewwel għandna nisħu fuq il-ħżin u anka proġetti tal-efficienza tal-enerġija kif ukoll l-użu tal-enerġija rinnovabbli dawn huma importanti ħafna għas-sistema tal-enerġija. Irridu wkoll inkunu ċerti illi qegħdin nifokaw fuq il-biodiversità u l-ekosistemi xi ħaġa illi sfortunatament ħafna drabi titħalla barra mid-diskussjonijiet, però kif tafu kif tistaw taraw l-istrateġija tal-Ewropa fuq il-biodiversità mhux qed tilħaq il-miri tagħha. U għalhekk importanti ħafna għaw nħarsu lejn il-biodiversità. L-aħħar punt fin-naħa tiegħi niproponi illi fil-lista taħt artiklu 5 inpoġġu wkoll il-ġestjoni sostenibbli ta' l-ilma għaliex din hija kwistjoni kruċjali għal futur tal-Ewropa u għall-Ewropa sostenibbli xi ħaġa li aħna nixtiequ li ninkludu. Herqan biex inkompli nikkopera mal-rapporter kif ukoll ma' shadow rapporters l-oħrajn fuq dan il file speċifiku. Issa inkomplu eh, minnaħa ta' li FDD il sinjura Eleonora Evi. Grazie anke alla kollega Dalli per Grazzi President, grazzi lill kollega Dalli tal-proposta tagħhom taħħa L-ewwel riflessjoni fuq in-nuqqas ta' investimenti li titkellem dwarhom anka din il-proposta u dan minħabba il-politika ta' austerità u l-politika budgetarja li kellhom jieħdu l-istati membri f'dawn l-aħħar snin li daw ovvjament naqsu għad-domanda u żidu l-inċertezza. Huwa ċar ukoll li wieħed għandu jneħħi din il-politika ta' austerita u jaħseb appuntu għal iktar investiment. E dan il-pjan tal-Komissjoni sa joħlo il-kondizjonijiet adattati għall attivitajiet kollha illi e, għandna e, bżonn e, appoġġ ekonomiku speċjalment fejn hemm ir-riskju. Però hemm nuqqas u kol tal-odda datat biex wieħed jara ximpat qed ikun hemm dan ximpat għandu dan inuqqas investiment fuq l-ambjent. Il-Komissjoni semmiet is-Circular Economy u l-Green Economy kemm il-darba sa wasal iż-żmien illi anka taġixxi u l-attività marbuta mal-green economy huma l-aktar friskju finanzjarju u għalhekk dawn iridu jidħlu f'dan il-font fil-prioritajiet e, anka fir rigward attività li hija innovattiva għandha tiġi fil-fatt finanzjata minn dawn minn dan il-fond biex bekk tassaw ikunem il-rkupru u l ħol tax xogħol neċessarju l-investiment fl-istruttura għalek li e, e, tisiru kol skont e, l-ħtiġijiet ta' territorji biex inħarsu il-territorji differenti anka mill-arar u minn affarijiet oħra. Iġifiri għanna bżon infrastruttura fuq livell Ewropew li hija marbuta mal-territorju u għal-ħarsin tat-territorju Ewropew mhux biss għall investimenti ta' infrastruttura illi jista' jkollhom impatt u eh, eh, li ta' eh, negattiv fuq l-ambjent, pal per eżempju fil rigward ta' aktar emissjonijiet, issa dwar l-organi ta' ġestjoni, ma nasibx għanna bżon xi komitat ta' appoġġ tekniku għal proġetti Eh, ma fejn għalfejn għoddu fuq eh, aħna eh, ma aktar strutturi li juhdunna il-flus, irtu kunem proċedura tajba għal l-azla tal-proġetti mill-bidunet u anka li finanzjar taħħom kollox irid ikun trasparenti u irid ikun hemm kontroll u parteċipazzjoni minn naħa ta' ċittadin kemm fuq livell individwali kemm b'mod kollettiv. L-aħħar net il-kumpaniji li hemm referenza lihom f'dan it-test u li benefikaw mill-finanzjar dawn iridu ikunu kumpaniji li qed jgħidu li tikollhom 3000 eh, ruħ impjegat imma aħna nafu li hemm anka kumpaniji żgħar, SMEs u kumpaniji li għadhom jibdow li jista' jkun li jkollhom anqas impjegati għalhekk jiena għalija ma nix inħallu dan eh, dan il-kriterju ta' 3000 ehm, impjegata mhux qed nilħu għal ħtiġijiet tal-SMEs. E, illi e, e, e, anka fid definizzjoni ta' xini jessemmi, aħna nafu li hemmhekk għandna mniżerir ikollhom mhux aktar minn 250 ruħ impjegat. Grazzi rapporter minna, anzi il-shadow rapporter minna tal-alde li fortunat biex jgħataw u l-kelima qed tiġin pjazzjaħ. Aħna minna tagħna nappoġġaw il-ħidma li qed tagħmel ir rapporter Numru ta' punti żgħar xinżejt aħna il-grupp tal-għalde favur illi nħarsu lejn fondi alternattivi possibilment mill-sors eh, anzi mill-fondi li jkun fadal mill-budget fl-aħħar tas-sena. U b'dan il-mod inbidlu is-sistema. il mod imbidlu il sistema il U b'dan il-mod ma kunux qegħdin immissu fondi bħal pereżempju eh, l-Orizzont 2020. Eja niftakru li fuq fond bħal dan aħna iġġilidna ħafna liħ fil-mandat illi għadda opportunità mm, tajba biex nizguraw li l-Europa tibqa fuq qudiem dimnet fil-faċilitajiet xjentifiċi u fil-riċerka. Naħseb illi rridu nfaħru l-isforz minnaħa ta' ta' Juncker li prova joħloq dawn it-tip ta' xogħlijiet, però sakemm ma jafx eżattament sa jiġri Naħseb li importanti li nżommu il-fondi tal-Orizzont 2020 u nkomplu nqisu il-prioritajiet illi għanna fil-CF u fl-Orizzont 2020. Irridu jkunu sostenibli, irridu jkunu kol favur l-ambjent. Importanti u koll li kunem il-finanzjar għal l-SMEs u illi l-proċeduri jkunu maġlin u li jkunu sempliċi memxejn għar minn flejjes illi jintilfu mill tip ta' sistemi ta' finanzjar ta' kommissjoni li bqgħu għaddejn għal dejjem, kuħat jaf xiġri. Fl-aħħar mill-aħħar il-proċess irid ikollu element b'saħħtu ta' accountability ma rridux illi flus eh, bħal dawn jintilfu ma flejes privati, però bħalma qed neġa' nirringrazzja lill rapporter għal l-opinjoni tagħha. Grazzi ħafna. Nisimgħu wissa lil kellima oħrajn nibdew bis-Sinjur Balas. Grazzi, Sur President, jiena Nifraħ is-Sinjura Dalli għal ħidma tagħha b'mod partikolari fuq il-bilanċ li nixxila tikseb fit-test tagħha. Jiena xtaqt nirrispondi li shadow rapporter tal-IPP kif ukoll tal ecr fuq id-dubi li jider li għandhom nafu eh, l-estensjoni li jista' jkun hemm minnaħa ta' membri esperti. Għalfejn m'għandniex ikonna esperti bħal dawn li jistgħu jgħidulna kemm huma rilevanti dawn it-tip ta' proġetti. Għalfejn? dawn il-membri li jifmu fil-finanzi mux qegħdin jirrappreżentu xi tip eh, burokrazija. Minħabba li nifukaw ħafna fuq il-finanzi wara l-investiment, ħafna drabin inħallu d-dimensjoni soċjali eh, barra u ninsew eżattament xi jiġri fil-verità, fil-prattika. fil verità fil prattika Għalhekk esperti bħal dawn jistgħu jgħidulna kif dawn il-proġetti jistgħu jikkontribwixxu għal għall-ambjent u għall-settur tal-ambjent. Din mhix kwistjoni biss ekonomika u finanzjarja, naqbel iva illi irridu niddefendu l orizzontu 2020 per eżempju. Dawn huma programmi stabbli u ma naħsibx illi s-sinjura dalli tridna illi nieħdu minn programmi bħal dawn biex nikontribuxu għal programm FC. Naħseb li aħna l-kol fil-parlament irridu nġildu fl-imkien favur dan. Jiena sa' niproponi xi emendi fuq premessi mhux biss fuq la bost opinjoni manka fuq l-FC in ġenerali. L-abbost tal-FC ġifieri ma nistawx nifirħu fuq il-politika ekonomika tal-Parlament Ewropew għaliex kieku mhux qegħdin diskutu dan il-punt fl-aħħar mill-aħħar. Grazzi l-kellim eh, il kellim li jmiss anzi hija il-sinjura il, sinjura Pierik. Fl-Olanda, meta ħarisna lejn dan il-pjan ta' investiment, konna entuzjasti ħafna u kuħat trid japplika bil-proġetti tagħhom. Sa koplu ma dak li għal sur Gizek, iridu nispjegaw l-nies hemm barra eh, li din hija xi ħaġa tal anzi li titra tal-SMEs mhux il-multinazzjonali. Anka irridu nqisu il-bdiewa u l-familji tagħhom. Illi iddeċidew li joħolqu assoċjazzjonijiet u jridu jidħlu f'din l-istampa fuq proġetti tal-enerġija, ħafna drabi nitkellmu fuq proġetti kbar, imma xiġri mill-proġetti iżgħar, per eżempju fuq eh, il-passive housing. U hawnhekk qed isir fiq ta' 85,000 euro f'dan il-qasam, dawn huma ħafna flus. Anka mm, irridu nqisu kol problema ta' selezzjoni tal-proġetti li hija Eh, problema reali l-aħħar eh, kellim. Istur Balsko. Il-rapporter għamlet din l-proġett ta' opinjoni u emanka emendi. L-aspettativi nasib li huma ħafna dan ma naħsibx li għal panasea tal-problemi li għanna. Fil-fat jina pjuttost ċettiku. L-ewel neta l spejjes it-taxxi l-Unjoni Ewropea eh, qed issemmi ukoll 21 biljun Eh, li waslu għal eh, ammonti gbar li huma ammonti eh, gbar ta' flus però fl-istess waqt mumiex miraklu x'inċentivi rridu nużaw biex ikonna tassow il-proġetti il-, -proġetti, il l-inċentivi iridu ikunu marbuta ma' garanziji ta' fondi pubbliċi mill-istati membri u hawnhekk għandna esperjenza negattiva anka eh, fl-Ungerija aħna kena problemi eh, problemi u anka fi rigward ta' sħobijiet bejn il-privat per eżempju u eh, l istata iridu kunem għalhekk il-garanziji biex ma jkunx hemm riski li jaqgħu mbagħad fuq min iħallas fit taxxa fuq il-kontribwenti. E, ġifir ma sax jittieħdu riski mis-settur pubbliku imma mbagħad e, igawdi biss il-privat. Imbagħad e, fir rigward tal-aħħar mistoqsija il-rapporter qalet illi fl-2000 u sal-2000 fl-agenda tal-2020 il-priorità tal-ħolqin tax-xogħol. Ħafna drabi l-ħolqin tal-pozzijiet tax-xogħol qed isiru fl-SMEs u e, forsi din hija xi ħaġa li lilna serħinna moħħna il-Kummissjoni stess tisħa illi dawn il-kumpaniji żgħar u medji li jkunu fiċ-ċentru tal-attenzjoni tagħna, però mhux imniżla din fit-test meta qed nitkellmu dwar Eh, l-investimenti edin nejdu għaw il l-aċċess għal kreditu irrid ikun jifavorixxi eh, lil dawn il-kumpaniji Zaru medji, ma mbagħad qed nitkellmu fuq il-fatt li dawn irid ikollhom 3000 ħaddiema. Għal kif jista' jkun allura l-SMIs jidħlu f'dan il-kategorija sissa, l-SMIs kellhom biss 250 ruħu Ġifiri jissa f'daqqa wahda minn għandu 3000 persuna impiegat huwa SME di mhix aċċettabbli għalina. Hemm kondizjonijiet fit-test. Grazzi. Jekk m'hemmx iktar kellima nistgħu ngħaddu lil anzi ngħaddu l-kelma lil kummissjoni rappreżentata mis-Sinjura Mazza u nistidnek biex tagħmel il-kummenti tiegħek fuq l-opinjoni kif ukoll fuq il-pożizzjonijiet tal-shadows. Iva, grazzi. Mela, fil-qosor jiena nixtieq ngħid illi il-Komissjoni kontenta bil-involviment tal-Envi fuq dan il-fajl anka ħdimtu mod maġġel. Il-Parlament jgħat iqis dan il-fajl bħala wieħed importanti għaliex hemm tant kumitati li huma voluti fih. U il-Kummissjoni hija kuntenta illi għaw tant kumitati li qegħdin isegwu dan il-fajl mill-qrib fuq il-budget li semma kemm il-darba. Il-Kummissjoni hija imħasba fuq il-tneħħija ta' l-artikli 18 u 19 għadġaġit proposta minn xi kumitati. Hemm ħafna regoli stretti fuq il-budget tal-Unjoni Ewropea u għalhekk huwa importanti ħafna li ma jkonniex diskussjonijiet kull sena, rrid ikonna ċerta mm, ikonna ċerta element ta' xi ħaġa li ssir kull sena dak l-element ta' predictability fej għandu xaqsam il-finanzjar. Ma nistawx inħallu l-element ta' il-finanzjar vojta. Il-flus li teħdu mill-orizzont 20-20 mhumiex flus moħlijin, dawn huma flus li jintużaw illi jikkumplementaw għal maġġor parti tal-mira tal-Orizzont 2020 konfidenti illi permezz tal-efsi nkunu nistgħu ninvestu iktar fuq l-innovazzjoni. Nikkumplementaw il-ħidma mis-sef u mill-Orizzont 2020. U l-miri ta' l-efsi huma iktar wiesa eh, minn dawk li hemm fil-sef kif ukoll mill-Orizzont 2020. Proġetti illi issemmew min-naħa tagħkom dak li huma eh, anka finanzjati minn mod pubbliku m'għandhomx ikunu eh, anzi m'għandhomx jikkwalifikaw għal finanzjar ta' l-FC. Għalhekk huwa importanti li jkollna rapporti mod regolari li anka eh, nivverifikaw li dawn il-kriterji qegħdin jintlaħqu dinja element importanti ħafna mill-proposta ħalli aħna nkun nistgħu nagħtu l-aħjar iffinanzjar bl-aħjar ritorn u għalhekk il-Kumitat tal-Investiment għandu jkun wieħed indipendenti rridu nattiraw l-investimenti privati biex l-efsi ikun ta' suċċess. U għalhekk il-Parlament Ewropew mandux ikun assoċjat l-għad il-Kummissjoni b'mod dirett ma' dan il-Kumitat ta' Investiment. Dan il-Kumitat għandu jkollu esperti indipendenti illi jimplementa mod indipendenti li jgwida li jkunu saru b'mod politiku. importanti li dawn il-linji gwida jkunu ħfief u li jkunu flessibli għax inkella nkun qegħdin noqtlu l-iskema nifisa. Il-Kummissjoni miex favura l-lokazzjoni settorjali u ġeografika xi ħaġa kruċjali illi nżommu din il-flessibilità. Ikun hemm rapportaġġ regolari lilkom revizjonijiet ta' nofs il-mandat, eċetera, eċetera, biex b'dan il-mod inkunu nistgħu niżguraw li jibqa' jsir monitoraġġ u li kolxi tiġi applikat mod tajjeb fuq il-valutazzjoni ta' impatt li semmi tina nixtieq insemmi illi xi proġetti illi sa jfoka fuq l-FC se jkunu proġetti żgħar. Għalhekk irridu niftakru x'domandi nkun qegħdin impoġġu fuq ir-rekwiżiti ta' valutazzjoni, jekk qegħdin nitkellmu fuq proġetti żgħar ħafna nkunu eh, nkun qegħdin noqtlu l-inċentiv warajhom. Aħna ħankun qegħdin inħarsu lejn il-ħidma tagħkom il-qrib ħalma tagħmlu ma' kumitati oħrajn biex eh, nkunu nafu eżattament x'inhi l-opinjoni tagħkom u nkomplu naħdmu ma'kom iktar tard wara toħos opinjoni finali. Grazzi ħafna. Issa l-rapporter tista' tirrispondi. Final comments from my Mela, xi kummenti tal-aħħar l-ewwel nett nixtieq nirringrazzja lil shadow rapporters u il-kollegi jider illi għadin um, eh, naqblu għall-inqas fuq il-punti u l-enin li huma ta' importanza partikolari għall-envi. Pero hemm xorta xi punti li nixtieq nil-ċara, il-threshold per eżempju, illi titkun inqas minn dik illi eh, huwa pros jina naqbel ma dan fil-fatt din qegħdin nittrattawha anka flikon u hija parti mir-rapport li qed jiġi ikkonsidrat mill-kumitat ikon il-punt dwar il-kriterji pożittivi jekk envi eh, eh, ma tagħmilx pressjoni biex il-proġetti jkunu sostenibbli anka ambientalment Eh, min ħajamil aħna rridu namlu għadin, jiena nemmen illi rridu konna kemm l-ambjent kif ukoll l-ekonomija li jimxu flimkien u onestament jiena ma nħossx illi jekk wieħed jiffoka fuq proġetti ambientali biex nejnu l-ekonomija u nixprunaw il-xol ħankun għat nimbuttaw l-investituri. Jiena ma naħsibx dan irridu nkomplu nipromovu l-ekonomija Eh, favor l-ambjent u eh, nuru li l-ekonomija u l-ambjent jistaw jimxu it fit eh, punt iħor li tqajjem illum u anka sqarija li saret kienem sqarija dwar illi aħna għadin nejdu il-mżon inneħu il-Horizon 2020 u s-sef il-3.5 biljon. Jina zgur li lema ma il-meċek Fil-rigward tal-finanzjar li qed joħroġ mill-Horizon 2020 u mill-budget tal-Connecting Europe 2020 din id-daqa taħt l-ITRE u l-Kumitat ITRE parissa qed jgħid li l-kontribut mill-budget tal-Unjoni għandu jiġi awtorizzat mill-Parlament Ewropew u l-Kunsill fil-qafas tal-proċedura tal-budget tal-2020 u għal dan lajn l-autorità tal-budget għandha jagħmel użu mill-mekkaniżmi fl-sibri kollha milli eh, eh, nifinanzjaw l fc minn mis e u mill-Horizon 2020. iġifiri fl-axħar mill-axħar li nixtieq li ningsbu minn dan eh, din l opinjon li huwa li jkun fuċi waħda fil-Parlament biex dan l-EFSI tassew jaħdem tajjeb. Punt aħari dwar il-Kumitat tal-Investimenti, jena nemmen il-Kumitat tal-Investimenti li tkun aktar eh, eterogeniku, aktar mill esperti finanzjari, xan irdu li morru li in u nħarsu li l-in mill-proġetti u li finanzjari li sar sissa, għana għedin irdu li sissa, sfortunatament, eh, dak li kena wassanna f'dak li aħna. Irdu konna xaħġa oħra, mux bes kumitat omogeniku li juhu deċizjoni kif għamel qabel, imma irdu naraw li niprofaw nafsu ximkien differenti. Ninkella l-eżerċissu jkun għal xejn nishtiq nirringrazzja l Shadow Rapporters kollha u jiena nixtieq inkompli nikkopara magħkom għax l-aħħar mill-aħħar l-għana ħarri tiegħi huwa li jkollna opinjoni li tkun b'saħħita u illi e, turi eżattament x'inija il-pożizzjoni tagħna fir-rigward tal-proposta essi. Grazzi ħafna ta' dan din mistqarrija importanti ħafna u Induru issa lejn it-timetable tal-fajl li jastretta stretta ħafna na l-iskadenza l-emendi 23 ta' Marzu fis-6 ta' filgħaxija, jiġifieri l-ġimgħa d-dieħla u ħajkonna votazzjoni fl-envi fl-14 ta' April forsi mal-ħin tal-ewwel laqa fid-disa l-votazzjoni fil-kumitat ikon u l-kumitat tal-budget ħajkun fl-20 ta' April u il-votazzjoni fil-plenarja għad tiġi ikkonfermata. B'dan kollu wasanna eh, fit-tmim tal-agenda ta' natallu u bħala l-aħħar punt nixtieq infakkarkom illi laqa li jmiss tal-Kumitat tal-Envi huwa fis-26 ta' Marzu fi Brussell u fil-30 ta' Marzu fi Brussell u kol ringrazzjakom tal parċiċipazzjoni ta'kom u tal-kooperazzjoni ta'kom il-ġurnata tajba lil kulħadd.